Uh, good morning, ladies and gentlemen. I think... Lord tajba lil l-kulħat, et president naħseb li kont ġenerus u tajtkom bizzejja ċans biex biex nibdew il-laqa tal-komitat għanna zewċ punti importanti l-prezentazzjoni ta' rapport mistenni ħafna ta' Sur Schwab dwar id-direttiva ta' dritt tal-konsumatur li kif tistgħu taraw eh, eh, eh, fuq l-iskrin għadu għadu vojt nishtiq nir ta' xi ħaġa dwar il-laqa tal-koordinatur li sajet il-biraħ xi deċiżjonijiet importanti mhux se nitkellem fuqhom kollha għax il-membri kollha tal-kumitati ħaj jirċievu nota dwar id-deċiżjonijiet tal-koordinaturi fi żmien ġimgħa Illi għad pratika normali, ma sempliciment nixtieq ngħid li l-kumitat se jagħti żewġ opinjoni dwar fuq kumitajiet oħra li ħajitkellmu fuq naħseb li il-Kumitat tal-Libertajiet dan huwa rapport dwar il-pjan ta' implementazzjoni tal-programm ta' Stokkolma u il-Kumitat SND għamil dak l-opinjoni, mbagħad opinjoni oħra dwar l-inegwaljanzi l-Parlament diġà qed jagħmel u mbagħad dwar l amenda tal-grupp CNDR u l-koordinaturi se jinnominaw rapporter għal daqsek, il-koordinaturi u koll qablu dwar rapport ta' inizjattiva dwar il-monitoraġġ ta' settur ta' l-imnut eh, u dan għandu xaqsam ma' xogħol li diġa qed isir ah, u aħna nistennew li jkollna komunikazzjoni min-naħa tal-Komissjoni dwar dan. Allura, kif passoltu, aħna qegħdin naħdmu bċerta għaġla f'dan il-komitat. Il-koordinaturi qablu u koll dwar eh, Own Initiative Report dwar id-direttiva ta' sigurta u dritt u dritt ta' sorveljanza u se jkun hemm eh, workshop u da se jsir waqt is-sessjoni ta' 28-29 ta' Settembru. U aħna eh, kuntenti li naħħa naħdmu fuq dan. Għal darbohra nixtieq li dan huwa rapport fejn il-Kumitat hija tħares lejn il-kwistjonijiet politiċi dwar id-direttiva ta' sigurtà tal-prodotti u għedin naħdmu b'mod avvanzat qabel id-direttiva tal-2011. Intom forse tistaw tinu tal jkolkom l-opportunità li tikkontribwixxu ma' dawn il-kwistjonijiet politiċi minn qabel, bil-qudiem. U għallura dinja ħaġa illi aħna inħarsu liha bil-qoddim un mbagħad fl-aħħar biex ngħidilkom illi aħna qed nipproċedu bl-organizzazzjoni ta' forum għal e, su uniku waħda me rakkomandazzjoni mir-rapporti u fossom Missur Grek u l-pjanijiet huma suġġetti għal ftehim ta' mill-Presidenza tal-Parlament u dan se jsir fid-9 ta' Novembru wara nofsinhar u se tkun organizzata flimkien mal-Presidenza Belġjana u aħna nittamaw illi Inkunu fil-nimlew il-hemicycle e, e, b'membri entuzjasti allura forse iktar ma tistaw f'dan aħjar. Iktar deċizjoni t-natijomkom il-qoddim. Allura qabel ma nċedi il-mikrofonu li sur xwab biex jippreżenta r-rapport tiegħu, partikolarment nixtieq e, nagħti meħba lis sur Wallis li huwa viċi President tal-Parlament li huwa wkoll illi huwa il-leader tax xogħol dwar il-Common Reference, Common Framework of Reference. Jiena żgur li inti xtieq tipparteċipa f'dan id-dibattitu allura. Qed nitkellmu dwar il-leġiżlazzjonijiet kellna periodu ta' preparazzjoni, kellna ħafna seminars u analizi u wissan wasanna fil-punt fejn ir-rapporter tagħna jibda l-proċess illi jikxef l-idejat tijaw u il illum biss partijiet mill-idejat tijaw. U allura jispiegalna sekwenza tal-avvenimenti. U issa nissa natik il-mikrofonu. Issur xwab, grazzi ħafna. Issa ix-xogħol għadu kemm beda issa, allura ħanibda billi nirringrazzja x-xedow rapportez u segretarjat tal-li tawni prezentazzjoni tajba tat test b'mod illi aħna nkunu nistaw naslu għal u nibnu għal test konsolidat u sħiħ. Issa, dawk il-kollegi li għadhom mm, ma mhumiex fil-kontroll tal-aspetti tekniċi għandhom ikollhom idea fejn ninsabu fejn maħniex. Nixtieq nirringrazzja tradutturi tax xogħol enormi li għamlu l-verżjoni Franċiża li jiena ħaris leja kella numru ta' żbalji fija il-numru ta' er-, il-numru 14 ġi maqlub għal numru 15 imma jma kellix ċans nitċaka jekk hix tajba. Allura tridu nitkellmu għat fuq il-verżjoni differenti. Nixtieq nirringrazzja il-kollegi differenti, il-Sinjur McCarthy, bil-working paper, bil-papers l-oħra li kellek u kollegi oħra li ħadmu bisħiħ irridu naraw xinu x'kien il-bażi tagħna, rritu niżguraw il-protezzjoni tal-konsumatur fl-Unjoni Ewropea jitizdiet, rritu narmonizzaw id-drittijiet tal-konsumatur. Għaxan, jekk ikollok trasparenza ta' drittijiet tal-konsumatur, ikollok ikollok kuxjenza dwarhom, in-nies ikunu jafu xinu ma' drittijiet tagħhom, biss ikunu jistaw jaslu għall-infurzar ukoll il-Kumitat il ta' Suq Intern Aħna kellna ħeġġa li naraw il-konsumatur fis-suq interni kollhom sensiela wiesa ta' prodotti u kumpanija jkunu jistaw li jibijaw il-prodotti tagħhom b'mod transkonfinali li allura jgħin il-kultura ta' diversità ta' produtturi mal-kontinent kollu l għaliex l-SMEs għandhom ħafna problemi u problemi kbar jridu jinvestu 20.000 euro biss biex kunu jistaw idaħlu prodotti tagħhom fis internazjonali. internazzjonali. Allura jridu jaslu għal turnover ferm ikbar biex ikunu jistaw jamlu liħ. Allura hemm bejn il-partiti hawnhekk u l-proposta oriġinali miex wata li nistgħu naqblu magħha, allura aħna revedejna l-proposta li rċevejna. Allura issa naħseb aħna qed pożizzjoni li nistgħu niġu qudiemkom bi proposta li tirrifletti fuq il-ftehim li aħna kellna f'dan il-kumitat. Però ħanniġi issa għas slides li jiena tajtkom. Issa, b'mod differenti minn dak li tatna l-Komissjoni li hija bbażata fuq tmien direttivi, u li tieħu erba minn daw id-direttivi li ġew li ġew mibdula il-proposta tiegħi il-proposta tiegħi hija dwar umbrella directive, direttiva ġenerali illi tkopri kollox li għedin namlu għaw huwa illi għedin nimmiraw tip ta' armonizzazzjoni. Armonizzazzjoni tkun sħiħa dispożizzjoni toħra li jedin fil-regolament bażiku, direttivi u regolamenti eh, bażiċi għandhom armonizzazzjoni minima. Din id-direttiva umbrella biex nejtek toffri ċerta flessibilità biex niddiskutu dawn il-punti f'dan il-komitat aħna nix nitkelmu il-ħin kollu fuq organizzazzjoni sħiħa, imma għanna nitkenmu xitħol taħt l-Umbrella Directive u x'mandux jidħol. Għandu jkollna il-possibilità li nħassu lejn dawn id-direttivi bażiċi u naslu lejn armonizzazzjoni minima. Jien naħseb illi dinija teknikament li tħalli possibilità għal armonizzazzjoni sħiħa fil-futur, għax fil-futur jista' jkun elementi ġodda f'din e, l-armonizzazzjoni sħiħa li hija l-mira tagħna li jkun ċertu approċċ hawnhekk għandna e, lan li rridu ntejbu e, id-drittijiet tal-konsumaturi u nollu s-sensila, intejbu s sensilat ta' prodotti li jen fissuq U dan ħareġ ukoll mir-rapport li smajna l-bieraħ. Kommissarju Redding u rrit eh, ħafna flessibilta' u nirringrazzjat dwar dan. Imma il-linja li tiddividi ma nasibx li dan huwa il-kunċett ġust għax naħseb li hemm kwistjonijiet aħna għandna nirregolaw hawnhekk. Imma rridu inħarsu lejn ir-relazzjonijiet kollha tal-konsumatur. Fil-kaxxa ħamra u dik ħadra tistgħu taraw eżatt x'inhi l-armonizzazzjoni sħiħa li għal-mira dawk il-kontratti kollha li huma ta' distanza u li jkunu off-premises. Allura il-kontratti on-premises huma ta' 80% tal-kontratti kollha u dawn mhux se jiġu koperti mill-liġi nazzjonali fl-artiklu 4b tistgħu taraw iktar eċċezzjonijiet tal-normalizzazzjoni sħiħa, servizzi kontratti ta' servizzi soċjali jew affarijiet bħal E, e, e, eccezzjoni toħra, mbagħad fi slide li jmiss tistgħu taraw l-istruttura tal-proposta tija illum li qed prezentalkom fil-proposta oriġinali kien hemm ħames kapitli, jiena bażikament żammejt ma' dik l-istruttura, kapitlu wieħed ġi mwessa xi ftit qed nipproponi li li aħna e, inġibu fl-imkien it-tieni u tielet kapitli għax rridu nkunu ċari għaw jekk qed nitkellmu fuq off-premises jew distance selling contracts, allura naħseb li dak li qed jiġi koperta hawnhekk. Kapitli 4 u 5 ġew e, emendati pjuttost e, mhux ħażin Unbat is-sitt kapitlu jina qed nipproponi iktar proċeduri illi ma kinux tajbin ħafna fl-oriġinali ma li jisimplikaw l-affarijiet fil-futur. Issa fl-ewwel kapitlu qed nitkellmu fuq l-ambitu definizzjonijiet. Is-Sinjura Wallis tinsab fostna l-lum ħarisna li regoli ta' CFRs irrid kolna iktar aċċessibilta suq waħdieni u permezz tal-artiklu 2a qed nippruvaw insibu koerenza ħjar dak li għandu xaqsam ma' kwistjonijiet ta' protezzjoni tal-konsumatur, definizzjoni ta' numru differenti ta' kunċetti. Umbat, kontratti off premises jinsabu postiħor. Issa jina koprejt it-tieni kapitlu fis slide fejjed blaħdar dwar organizzazzjoni sħiħa li għal-mira l-ideja li nġibu fl-imkien daw iż-żewġ kapitli ifisser li jkun hemm inqas spazju u allura il-dokument ikun iktar prattikabbli. Il-kapitlu erba' u dak ħamsa huma ma blaħmar u blaħdar fis-slide il-parti ħamra għandha tkun koperta eh, barmonizzazzjoni minima, ma tħallew barra xi affarijiet u għandna eh, għandna l-armonizzazzjoni sħiħa mbagħad fir-raba kapitlu ma naħsibx li ħanpoġġu l-proposta f'Ġunju meta nippreżentaw il-kapitli l-oħrajn għad-drittijiet ta' garanzija dawn id-drittijiet għandhom ikunu għandhom ikunu koperti minn armonizzazzjoni minima. Jekk natikom l-idea kollha tad-direttiva kollha kemm hi, ikolli nagħmilha ċara se jiġi kopert permezz ta' targeted full harmonization u targeted minimum harmonization. Allura, dak jiġifieri qed ngħid u li huwa għalhekk it-kapitli 2 u 3 din blaħdar u 4 u 5 edin bażikament blaħmar niġi iktar tarta dettalji qed jgħid il-kelliem. Illum se nitkellmu biss lejn kapitlu wieħed u dak tnej fiktar dettal. Imma nista' ngħidilkom iktar dwar kapitlu 2 u tlieta. L-artiklu ġdid 5 ma nafx hekk hux qiegħed fis slajdi jew le. Iva qed jgħid il-kelliem, iva hemm qiegħed. Jien għamilt proposta dwar ħtiġijiet ta' informazzjoni dwar kontratti kuntratti li huma koperti mill-ambitu. Rajna diversi ċirkustanzi fejn il-provvedituri vera, reali, mumiex qed jagħtu l-informazzjoni kif neċessarja għal contractual purposes, per eżempju, wara li jkunu bokkjaw titjira vjaġġ blajru, ma e email, ma jirċivux numru tal-booking xiġri mbagħad. Allura għana li rridu li jeħtieġ li ngħidu għal din informazzjoni kollha i meħtieġa i essenzjali li l-konsumatur m'għandux għalfejn joqgħod jitloba din l-informazzjoni. L-informazzjoni għandha tingħatalu, għandu jkun hemm l-obbligu li din l-informazzjoni tkun eh, proveduta lil konsumatur qabel ma jsir il kontrat imma tem numru ta' kwistjonijiet pendenti Jina tkellimt ma' numru ta' nies li huma imilquta minn din id-direttiva aħna ma żguri jekk. Ux possibli li kolna targeted full pro, eh, harmonization li jgħatat din informazzjoni tkellimt ma' kollega mill-Austria u um, liġi fl-Austria li tajt illi n-nis li jrid ikollhom li jrid ikollhom tetu għand jeħtieġ bil-forsi li tkollhom eh, eh, informazzjoni addizzjonali biex għandu din imbirkatetu. Eh, allura, m'għandniex nibdlu ir-regoli dwar it-tetus fl-Awstrija din hija kwistjoni li inti tevita li jkun hemm perikli għas-saħħa. Issa meta nitkellmu fuq l-artiklu 5 li titkellem dwar is-servizzi tas-saħħa, jista' jkun hemm allura l-possibilità li nżommu dik il-leġislazzjoni. Per eżempju fi Franza hemm dibattitu simili qed nitkellmu dwar xi tipi ta' ħtiġijiet ta' informazzjoni fuq funerali u diretturi ta' funerali li, u li daw edin taħt l-ambitu ta' eh, ordni pubbliku ta' s-saxħa. Allura taħt servizzi finanzjarji hnek ipprovajna illi jinwet u, u insoddu il-toqob kollha li hemm fid-direttivi hemm numru ta' kontratti ta' servizzi finanzjarja għadhom mhumiex koperti kontratti li jisiru outside premises u mux li jkunu koperti fi direttiva. Il-Kumitat Ekonomiku l-Bieraħ għal illi għandu jkun hemm xi tip ta' kopertura hawnhekk. It-tielet post għandna il-formoli standard, standard forms li huma idea tajba u li għandu jkun hemm xi tip ta' romanizzazzjoni li tkun taħtieġa għal SMEs allura għal kumpaniji li jkunu jistgħu jimlew il-formoli tagħhom b'mod kif suppost. Mbagħad hemm kwistjoni oħra li saret li ħarġet mill-kumitat il-withdrawal rights ta' 14 il-ġurnata kalendarja, kalendarju, il-kalendarja, iġ fil istati ħafna stati membri jiprezentaw dawn id-drittijiet jekk jekk il-konsumatur ma jkunx informati sew għandu jkun hemm element ta' pina biex bekk allura il-kumpaniji il ħossuhom responsabbli għandhom iwettqu dan loti ta' informazzjoni f'ċerti pajjiżi il-ġranet huma ftit ftit ġimat, allura din nipproponu sena wara is-servizzi koninata. Issa dwar il-punt ta' qabel l-axħar, ippruvajna nisguraw il servizz, ċerti servizzu partikolari specialment dawk ta' snajja li ġeneralment isiru f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza fejn il-konsumaturi sejjaħ il-persuna tas sena biex tagħti dan is-servizz bażikament dawn il-ħtiġijiet għandhom ikunu b'mod flessibli dawn in-nies ta' snajja, nies lokali ta' snajja għandhom div jiffaċċaw diversi eh, diffikultajiet għal din id-direttiva, allura għandhom kun hemm eċċezzjoni għal dan ovvjament hemm ċerti diffikultajiet hawnhekk. Il-konsumaturi għandhom ikollhom biss dritt ta' withdrawal biss meta jkollhom qed ikollhom servizz ta' ċerti distributuri organizzati. Imma ovvjament in-nies snajja jista' jkollhom pjuttost homepage u ma u ma jsegwux ir-regoli li jisegwu kumpaniji kbar. Issa ħna ħlisna minn din il-valur ta' thresholds, allura l-konsumaturi kollha dan se japplika qabel kien hemm threshold ta' 50 euro it-trader u koll kellu dritt li jaċċetta prodott li jindbatlu l-ura jekk il-valuru, jekk il-valur tiegħu ikkun ola minn 50 euro. Aħna nistgħu naraw li bej li jkun hemm dejjem id-dritt ta' withdrawal u li tkun xi tkun il-platform internazzjonali li jaħdmu fuqha għandu jkun hemm id-drittijiet tal-konsumatur. U fuq allura il-bookings ta' titjiriet għandu jkun hemm iktar trasparenzi, mhux trasparenzi biss fuq il-prezz manka għal kwistjonijiet kollha assoċjati ma' din it-titjira. Allura għandek ħafna miżati u spejjeż oħra, informazzjoni għandha tingħata il-proveditur allura għandu jagħti prova Unbat dwar is-suq ta' telefonija dan is-suq mhux se jiġi esklus minn din id-direttiva fil-Ġermanja aħna għandna il-cold calling. Jekk l-istat membri jippermetti dan it-tip ta', ta marketing, għadra l-ħtiġiet ta' informazzjoni għall konsumatur tibqa in vigore. Allora dan jgħet fl-artiklu 5 l-obbligu ta' prova li taw fil-fat l-informazzjoni. Sinjuri, hemm ħafna dettalji tekniċi, allura jina nishtiq verament nisma l-opinjonijiet minn ta' kontra dawn il-proposti. Jina nirrealizza li jem ħafna xwieħed ta' tirriti tejjeb u nittama li fil-ġimat li ġejjin kunu nistaw namlu eh, namlu titjib f'din il-proposta. Grazzi ħafna. Very much indeed. Grazzi tassew, Andreas tal-li l-ewwel ħaġa qed b'mod ċar il bitliet li inti qed tipproponi fl-istruttura kollha ta' direttiva. Li aħna qegħdin nitalmu dwarha. U importanti li konna ħin biżejjed biex nikkonsidraw kull element forsi kun utli qabel ma nibdew diskussjoni illi nitkellmu dwar proċeduri ġenerali kif ukoll dwar id-dettalji minħabba eh, il-ħin li għandna disponibbli. Nixtieq nikkonferma illi fuq il-pjanijiet attwali Aħna qegħdin nikkonsidraw kapitoli 4 5 23 ta' Ġunju jista' jkun ser ikollna bżonn ta' aktar ħin skont kemm għadkom xi tgħidu llum. Mbagħad kapitolu 6 u 7 fil-12 ta' Lulju. U dan ser wasal skadenza ta' emenda illi se tkun dik ta' 9 ta' Settembru. Ġifiri aħna mux ser nivvotaw fil-komitat sa' 26 ta' ottubru u importanti li nejt dawn l-affarijiet biex nkunu nipoġu kollox f'kuntest. Naħseb li permettejna bizzejet ħin biex nikkonsidraw l-elementi l-oħra f'din id-direttiva hekk komplikata. Li konser għamel issa li nistiden li shadows biex jgħidulna dak li għandhom xi jgħidu nixtieq nilqgħu kol il-Kummissjoni u l-Kunsill hawnhekk preżenti xtieq nagħtihom merħba. Ma nafx min ser ikun qed jitkellem fisem il-Kummissjoni. Sur Frank u Sur von Bronkholzer intervjeni. intervjeni fisem il-Komissjoni. Nixtieq nilqgħu wkoll is-Sur Crespo minnaħa tal-Kunsill u jiena eh, kun nixtieq naddilu l-mikrofonu biex jgħidilna x'tip ta' progress sar. Għandna Sur Vantajer ukoll mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali. Jiena teħmerba wkoll. Issa dwar proċedura u l-kalendarju għandna vot flash dwar bosta punti qed proponi illi aħna u għad-diskussjoni biex mbatt nifutaw fl axra u mbagħad nirranġaw il-kalendarju tagħna biex jekk ikun meħtieġ inkomplu diskussjoni dwar proposta ta' rapporter wara il-votazzjoni. Imma aħna dejjem nifutaw fl axra s-soltu. Nispera li ma noħloġx inkonvenienzi. Issa se nagħmlu round għax-shadow sanna l-Onorevoli Gepard, l-Onorevoli Rochefort, l-Onorevoli Turinen. U jinsan nitkellem fisem is-Sur Bilen Rapporter tal-isija l-onervoli Filidis, onervu Salvini, tinsab hawnhekk? Le, ma tinsabx hawnhekk. Umbat għandi l li Vanju l li Wallis fuq il-lista tal-kellima. Jista' jkun illi ikolli nafaskom xi ftit fuq il-ħin skont kemm għanna ħin disponibbli. Ejjew nibdew bil-rispons inizjali mill-onorevoli Gepard. Iva, grazzi sew, sur President, grazzi sur Schwab tal-prezentazzjoni li għadna kem smajna tal-proposta tijak. Sidra, bint, t-sorprendini kolli nejt. Għatmarajt eh, slides pal dawn blaħdar u blaħmar dan ma jfissirx illi eh, kena xi problemi jiena jaġbuni l-kuluri li inti għażel ta' slides tiegħek. Jiena realizzajt li għatfadlina ħafna x'nidiskutu dwar dawn il-proposti. Jien nixtieq infakkarkom li bħala grupp aħna dejjem għadna li neħtieġu semplifikazzjoni ta' dawn l-aspetti tal-liġi tal-konsumatur. tal liġi tal konsumatur aħna għanna bżon ta' aċċess aktar faċli għassu kemm għan negozju kif kollha konsumaturi. Aħna ġara darbana il-suq uniku irridu nizguraw li konna drittijiet tal-konsumaturi għan negozju. Naħseb il kol naqblu illi ma rridux nitlu f'sitwazzjoni fejn id-drittijiet tal-konsumaturi imorru għallar minħabba din is-simplifikazzjoni. U sfortunatament il-Kummissjoni bil-proposta tagħha hekk għamlet. Hija dajfet id-drittijiet billi użat dan l-approċċ tal-armonizzazzjoni sħiħa. U għalhekk jiena nilqa l-fatt illi s-Sinjura Redding qalet moċar il-bieraħ fil-forum. Ija bitċar qalet għal darboħra. Li ija tħoss illi armonizzazzjoni sħiħa ma dis il-pozizjoni tal-Komissjoni Ewropea huma jixtiequ li jkunu flessibbli huma lesti illi jiddiskutu dan is-suġġett. L-ektar minħabba illi mhux ser ikun hemm maġġoranza sieħa fil-Kunsill minħabba l-armonizzazzjoni sieħa dan ifisser tnaqqis ta' drittijiet tal-konsumatur. Naħseb li għandna bażi tajba fuq x'nistgħu naħdmu. Se jina rajt il-proposta tijak il-bira u għal sant ma kellix bizajet ħin biex nistudja fidettal. Fil-konverzazzjoni li kienna qabel, inti għettinna illi aħna konna qed nimxu lejn kunċett ġdid fjamant. Pal tip ta' kunċett ġenerali illi għandu lan tal-armonizzazzjoni sħiħa imma għandu approċ flessibli liktar fil-qasam tal-erba direttivi li huma fetwati. Jina nifhem l-approċ tiegħek, ma dan kollu hemm problema. Il-proposta tiegħek tieqaf meta naslu għall-artikolu 20. Ma rajnix kif ser jiġu koperti l-artikoli l-oħra. U għalek, ma nafx kif se tkun l-istampa ġenerali, għanna bżon ta' l-istampa ġenerali qabel ma aħna nkun nistgħu nsegwu ir-rapport tiegħek. Madanna kollu dawn l-ewwel 20 artikoli fihom hemm referenzi għall artikoli l-oħra, huwa diffiċli illi wieħed jaqbad il-kaptu ta' dan id-dokument u jara x'inkludejt inti ta' sustanza fir-rapport. Inti jett li waħda mill-aktar affarijiet importanti għalik hija l-ħarsin tal-konsumatur ma tix titnaqqas. Iżda jiena xorta waħda ħadd l-impressjoni jista' jkun għandi żball. Xorta ħadd l-impressjoni illi hemm xi punti f'dan id-dokument illi inti mhux qed mal-ambizzjoni li aħna għandna li nilħqu f'dan ir-rapport l-aktar fl-10 fl-11 fil-11 il-proposti tal-Kommissjoni kienu diġa dajfinu jidher li inti qed iddejjafhom iktar. Ovvjament il-grupp tagħna mhux ser ikun jista' jaqbel ma dawn il-proposti jekk dan ser jibqa' l-każ, però ma kellix biżejjed ħin biex nara d-dettalji kollha. Issa xinejdu dwar l-iskeda, dwar kalendarju jena smajt minnaħat ċer dwar xi jek jekk fimsew l-aħħar parti tal-abbot sta rapportijak kella tiġi diskussa, sejra tiġi diskussa fit nax ta' Lulju, sewa fimt? Dakin ser ikun l-ewwel darba li ser ikun nistgħu niddiskutu dan il-punt fit-12 ta' Lulju, kapitolu 6 u 7? Sur President, intijet illi fl-aħħar ta' Lulju aħna ser niddiskutu kapitolu 4 u 6 u 7 ser ikunu fl-Lulju. Ekka dek kem tgħid. Ek fim tal asin. Din kienet il-proposta indikattiva jgħid il-President. Imma ovvjament jiena ftaħt dawn il-punti għad-diskussjoni biex tikkumentaw dwarhom. Tajjeb wis mela sewa fimtek. Kif taf, aħna dak il-punt ser nkunu ser nifqu għal-pawza tas sajf Ġifiri, bażikament jekk ser konna skadenza tal-emendi li għad 9 ta' settembru ser ikun diffiċli għalina. Ġifiri ser konna narġaw niddiskutu għal darboħra, ħan nispjega għaliex il-biraħ fil-grupp ta' ma' meta ħna tkellimna dwar dawn il-kustjonijiet. Aħna kellna rapport mill-Onorevoli Schwab li u kien qed jgħid li dwar l-approċċ li għażel. Ħafna persuni fil-grupp ta' ħidma tiegħi qalu anke dawk li ma kienux involuti fid-dibattitu ma kienu qegħdin jgħidulna illi l-approċċ il-ġdid ser ifisser li aħna ser ikonna nħarsu mill-qrib lejn id-dettalji u forsi ser ikonna bżonn ta' smieħ dwar il-konsegwenzi tal-approċċ tiegħek biex bekk aħna nkunu kun jista' jkollna idea ċara tal-proposti tijak tiegħek meta qabli ma' dawk tal-passat. U għalhekk ma naħsibx li tkun xi ħaġa tajba jekk fid-9 ta' Settembru. Aħna ser ikonna inres u l-opinjoni aħħarija tagħna bil-miktub. Għallin inqas fil-grupp tagħna mhux ser ikonna opportunità biex aħna niddiskutu b'mod xieraq dawn il-kwistjonijiet. U għal daqstant jien nixtieq skadenza għall emendi ilja raġonevoli. Aħna b'nerġgħu naħsbu għadar btejd dwar dan. Irridu ideja aktar ċara, ideja ħjar dwar dak li inti qed tipproponi hawnhekk. Forsi xi eh, seduta ta' smih qasira tista' tkun ideja tajba biex inkunu nistaw naraw l-aspetti kolla differenti tal-approċ li inti għaziltu l-iktar il-kapitoli li inti għadek ma prezentajt n-nies. Huwa importanti il diskutu din id-direttiva ek importanti. Huwa importanti li ċittadini Ewropej ikunu valuti u rridu nżguraw li huma jaċċettaw dak li aħna qegħdin nagħmlu fih dan l-Ewropa jkun żbal kbir jekk aħna. Insibu ruħna f'pożizzjoni fejn ikunu nsejna xi ħaġa, spjegajna xi ħaġa b'mod ħażin u ċittadini jsofru minħabba dan. Il-liġi tkun ħażina u tkun qed taħdem kontra l-konsumaturi għal daqstant għandna bżonn ta' ħin biżejjed biex nifmu ta' bilħaq xed jiġi propost. Grazzi, Onorevoli Gevard. naħseb li l-oħrajn jixtiequ wkoll jitkellmu jikkumentaw dwar kwistjoni tal-kalendarju. U fidejn il-komitat li jiddeċidi għalhekk il-koll tistgħu tikkummentaw. Għanna se nippruvaw nagħtu kemm jista' jkun ħin għad-diskussjoni, għalix naħseb illi hija ċara illi il-kwistjoni l mhux ħankun nistgħu nkopruha fid-dettall u għalhekk fit-23 ta' Ġunju forsi hija opportunità oħra biex tkomplu tiddiskutu dwar kapitolu wieħed u tnejn u kapitolu supplementari. Non neveri fuq. Grazzi Sur President. Andrea, sina ta' bilħaq nixtieq nifraħlek dwar il-ħidma tiegħek. Spiss aħna nkunu wis formali meta nesprimu l-gratitudni tagħna iżda dal-għodu jiena ta' bilħaq sinċir. Għaliex dan it-test kien komplikat ħafna u beda fuq ħażina u inti eh, ta' bilħaq ħdimt dwaru. Inti għamilt xi ħaġa impressjonanti, inti għamilt dak illi inti qed li ser tagħmel, iġifier inti ħabbart il-pjanijiet fl-ħallaqa tal-kumitat u inti implementat dan kollu Fih dan il-test li jissana disponibli. Dan huwa xogħol importanti u jien nixtieq nifraħlek minn iħ qalbi dwar dan. Inti għamil titib ħafna oqsma u dan inkludi oqsma illi jistaw forsi jidru bħala wis superficiali u mhux daqshekk importanti bħal pereżempju id-definizzjoni marbuta mal-kuntratt ta' beħ Jina naħseb li għanna nistaw intejbu eh, il-mod kif aħna nħarsu lejn il-kontratti b'distanza u dwar l-appoġġ sostenibli jina xtaqt li kiku f'artikolu 2 ikun hemm dak li jinti poġġejt fremessa 16 ġifieri il-punti dwar id-dettalji dwar l-appoġġ. Naħseb li ser ikun opportunità biex naġgħu niddiskutu dan. Dawn id-dettalji li qed ngħidlek huwa biex nurik li xogħol li għamiltu l-biraħ tgħix kemm dom timqajjem biex naqra naqra għaliex irċevejtu biss il-biraħ wara nofsinhar. Punt ewlieni huwa kif nistgħu niksbu armonizzazzjoni sħiħa u inti ekki provaj tamel pala politiku, pala magician, iġifiri li zom dan il-kunċett armonizzazzjoni sħiħa, massima, iżda fl-istess waqt provaj tiżgura li kunem approċ realistiku u aħna dan neħtieġu. Fl-aħħar meta ser ikonna t-test kollu aħna ser nkunu nistgħu naraw hekk irnexxinniex il ma mal-isfida. Palissa ninsabu f'nofs affarijiet. U inti żgur tħalta lija din il-biċċa bruħek u bġismek. Dan għamiltu b'mod dirett U aħna rridu nkunu miftuħin hawnhekk, rridu nkunu diretti meta niddiskutu din il-proposta. Il-test emendat ser iħares lejn is-sales of premises u il-beħ distanza. L-abbozz oriġinali dan ikoprih imma kellu ambitu aktar mifrux u inti ta' bilħaq iffokajt fuq dan il-kwistjonijiet. Kif għamilt inti? Anke fl-abbozz direttiva inti tkellim dwar l-armonizzazzjoni sħiħa u inti kellek raġunu kolli li tgħid fejn li fejn f'każijiet fejn ikun hemm dispożizzjonijiet nazzjonali differenti u importanti li stati membri jinformaw jarfu lil kummissjoni biex aħna nkunu nafu ma xiex qed nitrattaw. Punt ieħor kien u illi inti għamilta ċara li fejn aħna rridu naraw kif dan id-dispożizzjonijiet jitħlu eh, flimkien ma' dispożizzjonijiet oħra ser ikun it-test preċedent it-test ta' qabel li hu preċedenza. U ma nafx u ser ikun bizzejed dan biex nitrattaw il-riski tal-kontradizzjoni, ma dan qed iżid aktar ċarezza u naħseb li dinja xi ħaġa sew importanti, ovvjament hemm xi punti da dubji li għadhom hemmhekk. U hemm ħafna. Iżda din l-ewwel reviżjoni profonda jien nixtieq nifoka dwar żewġ kwistjonijiet hemm il-kwistjoni tal-irtirar ta' drittijiet. Issa dwar l-irtirar ta' drittijiet inti qed illi kien hemm titjib għal konsumaturi f'ħafna pajjiżi. Li mur li minn dan il-time frame tal 14 il-ġurnata. Inti wkoll tkellimt dwar artiġana illi jamlu xi xogħol ta' sena u dan huwa marbut ma' kwistjoni ta' servizzi. U importanti li eh, inti b'mod speċifiku qed illi l-konsumaturi tibqa' aġġornat jekk huwa ma jkollux id-dritt tal-irtirar. F'artikolu 19 a hemm referenza fejn inti titkellem dwar l-artiġana ta' daqżajr U dan l-artikolu huwa shifted vag, nixtu aktar dettal, għalix wieħed jistaw l-impressjoni li l-konsumatur meta jiftijem. Billi jiftijem huwa qed ikun qed jitħol f'ċirkostanzi fejn id-dritt tal-irtirar ma jibqax japplika. L-iktar dwan il-kwistjonijiet f'artikolu 12 linja erba' hemm suġġett importanti ħafna u se naqra ħiejt li l-istati membri Musser ser jipjorbixxu l-partijiet milli kollom l-obligi tal-kuntratt tagħhom fil-perjodu tar-tirar fil-pajjiżi dan huwa tassew sensittiv. Fi Franza meta trattaw il-beħ off premises hemm proibizzjoni. dwar l-applikazzjoni ta' termini tal-kuntratt matul il-perjodu tar-tirar. Għal stant, emmek, jina ma nistax naqbel ma dak li jinti proponejt. Inti nifsek qed Eh, dwar premessa 14 illi dinija dwar il-beħ of premises. Il-distance selling, il-beħ distanza, dan huwa suġġett differenti, mandu xaqsam. Dwar l-off premises, meta l-bejjieħ imur fid-dar tal-konsumatur, wieħed jispjega lil nnifsu skont artikolu 14 jieħu test inizjali minħata tal-Kummissjoni jużid xi dettal. Ġifieri hawnhekk ninsabu f'sitwazzjoni mhux tas-soltu f'dak li għandu xaqsam il-pressjoni psikoloġika meta l-beħ ikun li lin mid-dar tal-konsumatur, u għalek nafu li l-konsumatur jista' jkun ma jkollux l-opportunità li qabel prezzijiet tal-affarijiet. Jekku xaħat li jiġi wara l-biftija u joffrilu xaħġa biex biħilu huwa diffiċli qabel il-prezzijiet u dan għastanna għal kwistjoni oħra. Li hija dik li titratta l-fatt jekkux bizzejiet, jekkux suffiċenti illi il-konsumatur jistax jagħti l-affarijiet lura ma jista' jkun li huwa jkun diġà ħallas. U l-provista tal-prodotti jista' jkun li tkun saret matur il-perjodu tal tirar Jekk ser ikun xi emendi dwar din il-kwistjoni naħseb li aħna ser ikunu qegħdin innaqsu indajfu l-protezzjoni tal-konsumatur f'din iċ-ċirkostanza li illi dwar suq intern dwar dan il-punt aħna irridu nagħmlu progress b'mod aktar maġġel dak li jġib ta' bilħaq it-kabbir u l-izvilu fis-suq intern huwa il-beħ b'distanza, ġifiri l-beħ fuq l-internet. Fuq l-internet inti tafas bil-maus u tkun tista' tqabbel il-prezzijiet u l-prodotti. Ma dana kollu meta qegħdin nitrattaw il-beħ off-premises, inti m'għandekx eh, dik l-għażla. U għalhekk din hija xi ħaġa importanti. Nixtieq ngħid xi ħaġa oħra, Andreas. Jiena kont niprofa nara xi modifika modifika għaliex inti kont motivat biex tagħmel dawn il-bidliet. Per eżempju, inti qed illi huwa f'każijiet biss fejn huwa xira għabbażi tal-kuntratt illi inti trittati tagħti informazzjoni għabbażi ta' artikolu 5 għandi bosta mistoqsijiet dwar dan. Iżda ovvjament dan nistgħu nitrattaw meta aħna nkun qegħdin fassu l-emendi għad ħafna x'naqsu dwar dan. Għal daqstant, jiena mhux se noqgħod nidħol f'aktar dettall dwar dan il-kwistjonijiet. Għaliex aħna ċevejna dan it-test xi ftit tard. Dak li nixtieq ngħid illi minħabba li jiena rajt malaj malajr dan it-test jiena nixtieq għal darba oħra naġuna teħti twila. Dwar kwistjoni tal-kalendarju li aħna diġa semmejna kemm il-darba iva Jiena favur illi il-ġurnata ta' 10 ta' settembru tiġi post posta. Diġa ġit post posta ċerġanament kienet 2 ta' settembru. Jena nishtiq nejt u koll illi il-koll badna f'din il-nassa. Jekk aħna nipposponu d-data biex nizguraw li jkunu traduzzjoni ta' test, u dan ifisser li jkun hemm aktar dewmien ma jkonniex ħin bizzed biex naħdmu fuq it-test għaliex sakemm jaslu traduzzjoni ma nilħux naħdmu. U għalhekk aħna irdu naraw l-iskeda, l-kalendarju sħiħ, u mhux postponu stadju wieħed minnaħat tal-iskeda, għaliex dan ifisser li xorta waħda seri konna dew minnaħabba traduzzjonijiet. Dwar dan it-test, kulħadd huwa interessat kulħadd huwa entużjast, aħna rridu ta' bilħaq nagħmlu riċerka rridu naħdmu id fit irridu ntejbu dan it-test. Flimkien irridu nilħu kompromessi u nsibu oqsma ma taftajim u biex dan nagħmluh aħna irrid ikollna il-ħin disponibbli mhux biss biex infasslu l-emendi imma biex nagħmlu diskussjonijiet ġala darba jkollna traduzzjoni għal darba oħra nixtieq nirringrazzjak, nixtieq nifraħlek għaliex jiena naħseb illi dwar dan it-test aħna ta' bilħaq mixin lejn l-istess direzzjoni. Grazzi ħafna mela għanna għanna l-personi tal-ħin dal-ħodu. Jina xtaqt eh, anka nati l mikrofon il-Sinjura Wallis mill-servizzi legali ma għanda tkun hawnhekk ukoll għal eh, irridu lestu wkoll sal-ħin tal-voti. Mela għandna din mikrofonu forsi nisa naddi mikrofonu sunra Wallis l-ewwel u il kallima l-oħra u mbagħad nivvutaw u għandi lista ta' seba' persuni li jixqu jitkellmu għalhekk eh, jekk jista' jkun ġiġu jitkellmu fil-qosor ma rridu żgur jitkellmu dwar il-time il kalendarju u struttura illi eh, rridu nidħlu fid-dettall fuq din il-proposta Eh, eh, bil-fors ridu nqattaw ċertu ammont ta' ħin fuq għalhekk. Eh, Signora Wallace, grazzi tal tajn il-mikrofonu, ni dispjaċini imma jiena iktar tart irrit nitkellem post ieħor. Nixtieq nirringrazzakom tal-li tajtuni merħba f'dan il-komitat, nixtieq ti fil-fat kważi li kont membru eh, f'dan il-komitat, imma wieħed irid jagħmel għażliet kultant. Jiena wkoll nixtieq nifraħ l Sur Schwab fuq id-dokument li huwa produċa u anka il slajs koloriti li jenuna biex nifmu aħjar il-metodoloġija li huwa uża fl-approċċ tiegħu. Fisem il-Kumitat tal-Affarijiet Legali naħseb illi l-aktar l-akbar tħassib tagħna kien illi naraw nsibu mod ta' kif din id-direttiva tista' taħdem b'mod tajjeb ma' kwalunka proposta li tiġi minn min, min eh, liġi kontrattwali Ewropeja. Issa jider li dan il-proġett miexi tajjeb il-Kummissjoni. il kummissjoni għanda komitat ta' esperti nazzjonali li l-taqaw l-ewwel darba il nhar il-ġimgħa li għaddiet u jiena kont hemmhekk fisem il-Parlament bażikament dawn għandhom sena biex joħorġu b-150 artiklu ta' għafas komuni ta' referenza fuq il-liġi kontratwali illi jista dinja il-xoqa jista jispiċċa eh, pala, tku, pala strument ta' għazla eh, illi eh, il konsumatur u ċittadini kunu jistaw jiddeċidu li jistihbu feħa liġi kontratwali, tini liġi kontratwali li tkun li lin minn dik nazzjonali u illi skontan il-komitat toffri anka protezzjoni ħarsin eh, ta' kwalità olja lil konsumatur. Din ħatkun ta' għażla imma. Aħna eh, ma' direttiva ta' drittijiet tal-konsumatur xi ħaġa li hija mandatorja u sikura u li tista' tiġi użata. Aw min forsi jara dawn iż-żewġ affarijiet bħala żewġ alternattivi, approċċi differenti. Imma ħafna fosna jemnu illi dawn jistgħu jseħħu flimkien u jiena konvinta issa minn dan wara li rajt il-prezentazzjoni ta' Sur Schwab dal-ħodu illi jekk iridu jaħdmu flimkien daw irid ikun hemm eh, eh, ammont ta' koerenza. Eh, sissa minn dak li rajt jiena naħseb li mixin fid-direzzjoni it-tajba u bħal ħafna kellima oħra ta' qabli hemm ammont ta' dettall illi bla dubju E, rridu uh, nistudjaw hu hemm min illi ħoss illi hemm affarijiet li ma jisodisfawx ir-rekwiżiti nazzjonali u anka forsi joffru anqas livell ta' protezzjoni lil konsumatur. Hekk kif joħorġu dawn id-dettalji mbagħad naraw jekk hux possibbli li jsir dan l-eżerċizzju. Naħseb però illi e, hawnhekk għandna bidu tajjeb ħafna jina fissam il-komitat tal-affarijiet legali għandi diffikultajiet serji bil-iskadenza, bil-kalendarju, għax ħajkonna niġru qoddimkom aħna biex eh, niprovdu l-opinjoni tagħna biex intom mbagħad tkunu tistgħu tqisuha din. U fl-istess ħin mhuwiex ċar għalina eżattament kif se naqsmu il-kompetenzi tagħna fuq din il-ħaġa. Għalhekk jiena nitlobkom jekk tippermettuli fl-imkien mal-vuċijiet oħra li talbu aktar ħin illi konna aktar ħin għax dan ilu qoddimna għal eh, ċertu numru, eh, anzi ilu ħafna qoddimna u issa mux tajb li wieħed f'daqqa waħda jibda jaġġel, l-importanti wala affarijiet jam għom tajbin u biex għom tajbin bl-istess mod bħalma għanna tal-CFR għalhekk id dettallu importanti. Nirringrazzjak ħafna u bidu kifet tajjeb immens u jiena ħana ħafna l-aktar dibattitu imma żgur għal aktar ħin ukoll grazzi. Grazie ħafna l-dona u napprezzaw ħafna il-xogħol li ta' tagħmlu intom fuq dan. Issa dwar il-proċeduri ta' ħidma huwa ċar li din xi ħaġa li rapporteri rrid jiddiskuti ma' xedu żwan miegħek mill-Kumitat tal-Affarijiet Legali Eh, pero għanna ċertu ammont ta' im fuq il-sustanza ta' xol u mbagħad forsi wieħed irid rritjara se joħroġ mill-kapitlu 15 hemmhekk għandna il-qasam fejn għandna ħafna mill-kustjonijiet li għaw taħt il-kompetenza tal-affarijiet legali għalhekk ir-rapporter u inti wkoll eh, eh, tridu terġaw t-issu għadin il-ħaġa u tiftemu bejnietkom fuq kif se sir il-ħidma. Għalhekk nistgħu issa naddu għal shadows l-oħra il-Sinjura Turner mill partiet tal-Ħodor. Grazzi ħafna. Nishtiq nirringrazzja lil kulħadd Nishtiq nirringrazzja lir rapporter għal-ħidma kreattiva tiegħu il-ħidma solida tiegħu jiena wkoll sodisfatta blazla tal-kuluri illi inti għażilt biex turi slajs tiegħek. It-test irċevejni il-bira fl-erba fil l-42 er- minuta rċevejtu fuq l-email tiegħi. Provajt naħdem dwaru fil-axija, tart fil-axija wara l-konti li naħdem ġurnata sħiħa u jkolli ngħid eh, mhumiex l-aħjar kundizzjonijiet biex ikollna dibattitu tajjeb u għalhekk irridu niprofaw ntejbu xi ftit l-affarijiet. Dan kien l-ewwel kumment li kelli. It-tieni kumment, xi ftit tal-mistoqsijiet. Għaliex? huwa minnu illi kollox huwa ġdid fjaman. Jina, l-daqsad nishtina meċ mistoqsijiet. Jekk għandna dawn l-erba direttivi bħala eh, erba direttivi minimi u issa ħajkonna speċi ta' umbrella bil kondizjoniet massimi aħna ovvjament irridu nażlu, irridu naddu mill-livell mid dak minimu għal livell massimu. Iżda kif nistaw nollu il-livell minimu ta' dawn id-direttivi minimi? Huwa possibbli? Umbad dan il-modell doppju. Kif nistaw niksbu aktar ċarezza lega, legali? Għaliex aħna rridu aktar ċarezza legali dwar id-dritt tal-Unjoni li xina wis nibza illi nistaw nitlu fi problemi mux biss għal konsumaturi ma anke għal negozji. Per eżempju, fid-Danimarka huma bidlu l għada tagħhom fil-bidu ma kienu kuntenti iżda issa huma mħasbin. Għaliex għandhom l-impressjoni illi ma hemm ċarezza legali Mux biz dwar il-proposta, mux dwar il-proposta ta' Schwab, ta' Andreas, imma dwar il-proposta oriġinali. U l kem tasib kbir. Forsi misna tajna definizjoni kapitolu wara kapitolu. Tajna definizjoni ta' li ma tip ta' livell ta' armonizzazzjoni rridu nilħu. Iżda dwar dan nitkellmu aktar tard. Forsi l-idea tal-firda e kif ġiti prezentata forsi mhux l-aħjar. Mbagħad dwar il-kummissjoni il-fuq livell nazzjonali ġifieri dwar id-dritt tal-kuntratt aħna misna ħdimna it fit mal-kumitat ġuri għaliex huwa importanti li dan isir jekk aħna ma rridux illi nagħmlu xi froġa legali. Issa dwar il-kalendarju għandna bżonn ta' aktar ħin. Mhux dejjem nibqgħu nipposponu ma ejjew nibdew. U dan ifisser illi aħna irdu nużaw is-sajf kollu biex aħna nippreżentaw elementi tagħna. Għalix aħna sa eh, għanna 12 ta' lulju bħala l-ġurnata tal-emendi, għalekin għet nitlob għal aktar ħin biex ħana niprezentaw l-emendi, għalix ta' bil-ħaq dawn ser ikun siwja, grazzi. Grazzi, ħafna signora Turinen, mela, xiftit eh, kommenti fil-qosor bħala eh, shadow tal-grupp ECR, l-għennet, għall-arbaħra nixxieq nirringrazzja l-Andrea tal-li wera l-istrateġija b'mod ċar, din hija bidla fundamentali mill-proposta oriġinali tal-Komissjoni. Imma issa qegħdin naqblu mal-Kummissjoni ġdida Sinur Redding qalet li hija eh, aktar taqbel ma dan l-approċċ li hija xi ħaġa utli u l-Kunsill forsi wkoll se jkonferma din il-ħaġa ġifieri jiena naħseb il mixin fil-direzzjoni komuni dwar l-istruttura. Issa irridu naraw eh, nitkellmu dwar id-dettalji kienet utli u koll li konna test konsolidat dinja eh, proposta komplessa u naqbal ma' sinjura Gepard li wieħed jiġġudika il-konsistenza internali sakemm wieħed jara l-tekst kollu f'daqqa. et eh, eh, nasum li jkollna dan il-tekst. Eh, anka sħiħ anka jekk ħan niddiskutuh biċċa biċċa u koll xi kustjonijiet dwar li nemendaw direttivi oħra bħal dik tal-servizzi finanzari distanti u li hija komplessa wkoll koll minnaħa l-oħra xi ftit mill-abbozzari li għaw hawnhekk huwa aktar loġiku aktar ċaru l-ordni hija aħjar eh, għall-inqas mill-istruttura nista' naraw tat-tekst jekk imma kif ukoll kollegi oħna nabżon aktar żmien biex nkun nistgħu eh, lejn id-dettall. <clears throat> il kritizizmu huwa li fil-kapitlu 4 u 5 hemmhekk mhux bil-forsa qed nitkellmu dwar it-taħlita eh, b'xi naqra isfar fin-nofs jew ħad tiġi armonizzata fl-aħdar jew le li aħna interessati huwa li l-elementi li huma armonizzati naraw jekk dawn huma se provdu l-standards minimu għal konsumatur li kunu u u kunu adekwati għal 27 pajjiż din hija l-iktar ħaġa importanti fl-armonizzazzjoni, xi ħaġa li semmet anka Sinjura eh, Turinin. Eh, ħajkuna biċċiet li huma armonizzati u ħajkun hemm oħrajn li fihom il-standard minimu illi mbagħad l-istat membru jista' jżid fuqhom dak li qed tgħid inti hawnhekk jiġifieri il-punt tal-standard minimu hija xi ħaġa kruċjali. Naħseb ukoll u din hija xi ħaġa li wieħed jaqbadan fl-aħħar illi forsi parti mill-istrateġija wkoll u forsi taqblu miegħi fuq dan illi din ħatkun parti minn approċ strutturat fil-erba fil sin ġejjin sur dalli qed iħares li il-kuntest eh, tal kif jistgħu jitjibbu drittijiet tal-konsumatur u l-Sinjor Reding hija inkarigata mill leġizlazzjoni u sur dalli qed jara li l-affarijiet huma ekko u għandna xogħol aħna li naraw li kollox jikkoordinat tajjeb ukoll dan huwa l-ewwel bazi, eh, bażi, l-ewwel pediment. Mbagħad għandna l-interazzjoni anke mal-CF li huwa fattur ieħor li jidħol f'din l-istampa sħiħa hawnhekk eh, dwar li friżar tal-sitwazzjoni u l-stampa ċara naħseb hawnhekk inti qed issemmi miżuri eh, għall-istati membri li wara eh, inti qed tgħid li wara li tidħol din id-direttiva ma jiżidux aktar dispożizzjonijiet biex inkomplu naqsmu s-suq Eh, ġifiri għawnek għedi nifrizaw l-affarijiet fil-ħin, uh, freezing in time, un bat inħarsu lejn l-standard minimu u naraw jekk uh, nistaw xindaħlu ċertu aspetti. dawn, um, dan huwa fih nifsu punt strateġiku politiku importanti. Il-punt ħariti għaj huwa il-punt ta' interazzjoni Aħna jina nitkellmu mal-Komissjoni dwar id-direttiva tal-kreditu tal-konsumatur dwar it-trasposizzjoni ta' din il-Consumer Credit Directive u hemm xi elementi hemmhekk illi joverlopjaw. Is-Sinjur Mendes jekk joġbok dwar il-Consumer Credit Directive huwa importanti ħafna illi nasikuraw illi il-rabta ta' bejn uh, din id-direttiva u dik uh, jitħlu tajab fl-imkien. Ma nafx kemm jistgħu nitlu servizzi finanzjari f'din mhix ċara u meta wieħed iqis il-Consumer Credit Directive qed tiġi trasposta bħalissa din hija punt sensittiv importanti. Ħafna mill-diskussjonijiet tagħna eh, kienet eh, dak iż-żmien kienet fuq l-off premises contract U għalhekk għandna bżon li jkollna konsistenza interna, hija kruċali din. Naf li il-Kummissjoni wkoll qed ħares eh, lejn eh, dawn il-kwistjonijiet marbuta eh, ma' din il kustjoni din hija l-ewwel kontribuzzjoni tiegħi nitkellmu dwar skadenza iktar tard ħankompli l-interventi tal-shadows il-sur Tentafiridis qed naraħ jiena minn hawnhekk Ehm, tista għandek il-mikrofonu, tista titkellem inti. Grazie ħafna. Nirringrazzja lil Andrea ta' xogħol eċċellenti li għamel u nifraħlek allura. Mbagħad dwar rapport aħna kellna sensila ta' objezzjonijiet spiegalna l-istruttura ġenerali fil-fatt joħroġ dan il-lan iġifiri li nipprovaw naslu għal soluzzjoni għall armonizzazzjoni sħiħa fejn hu neċessarju u xi ħaġa li huwa differenti fejn m'għandux ikun hemm l-armonizzazzjoni sħiħa. Allura Di l-idea tal-umbrella forsi tejna biex nersqu lejn id-direzzjoni tajba. Un dwar xi punti li tqajmu li aħna ma qbilniex magħhom. Għana nkunu kontenti b'dak illi għal l-onorevoli Gaba ġifiri men bżon assolutament illi naqsu il-responsabilta tal-konsumatur u drittiju jekk dan il-referiment ma jkunx hemm din l-armonizzazzjoni immirata m'għandix tnaqqas b'mod importanti imma ovvjament għandu inaqqas u daqshekk imbagħad il-kwistjoni ta', ta transazzjonijiet tal-negozji ta ta dan mhumiex qed jiġu maħsuba u dinja dan huwa nuqqas fl-opinjoni tagħna. Imbagħad dwar il-prezzijiet rridu ngħidu b'moċċar il-konsumatur għandu jiġi informat dwar il-prezz u allura dan għandu jkun ċar. bad dwar dak li għandu xaqsam ma dak li li intqal aħna naqblu ma rridu nipreċizaw li fi il-perjodu ta' withdrawal għandu jisir fil għandu jibda mal-konsenja tal-prodott ma li jintbat mal jasal il-prodott għand il-konsumatur u mhux meta jtoħroġ l-ordni għal-prodott. Iġifieri, m'hemmx bżonn li niddefinixxu daw id-dettalji Umbat dwar l-iskadenza ħna smajna diversi osservazzjoni ta' nkaħna inħossu li għandhom għanna bżon iktar ħin biex naslu għal saluzzjoni tajba f'dan is-sens. Grazzi. Eh, mela. Bil-bil tal-komitat, mela l-ura eh, niqfu issa biex nivvotaw kemm jkun malajr, umbat naraw, eh, nħarġu naqra li l ħin li għandhom il-kellima, għax eh, zgur li t tisimaw l-Kummissjoni u l-Kunsill eh, u kol. U għalek jista' jkun li musa nkun kapaċi ndaħħal il-kellima kollha illum biex jipparteċipaw fid-diskussjoni. Mela, naddu għal-votazzjoni. Jina kont għani proponu li nivotaw bil kards imma suppost kom minn qabel. Mm, qed nara li forsi ħafna ġabu ġabuhom għalhekk eh, eh, għandna mnejn inkunu nistgħu nużawhom eh, issa naraw mela. Mm, il-pjan tiegħi għalli li ma nivvutawx bil-cards. Mela l-ewwel proposta hija il-rapport tal Eh, Ashley Fox dwar il-proposta għal eh, tħul tajjeb għal bdiewa u l-funzjoni tal-likel fil- eh, u funzjoniment aħjar tal-katina tal-ikel. Mela, il-Sinjur Fox forsi jixi jiprezenta jitkellem qabel ma nifutaw. Nix ringrazzjak jien ta' rapport tijak anka tal-li irranġajt permezz tal-kompromessi. Mela, votazzjoni fuq il-proposta tas Sur Fox. Kulħadd les biex jivvota? Mela, l-ewwel emenda, emenda wieħed, emenda ta' kompromess. Favur? Kontra? Mela, din għaddiet. Naddu għal eh, emenda konsolidata wieħed, paragrafu wieħed, ta' favur kontra għaddiet l emenda sitta mill-Sur Juven u bil dawk favur kontra għadżiet. Nadġu għall-emenda ta' kompromess nejn dawk favur kontra għadżiet. Naddu għall-emenda 10 u minn Sur Juven u minn Sinjura Korazza Bilt li kella emenda orali mela dawk l ma favur kontra għaddit l-emenda 11 ta' Sir Fox ta' favur kontra għaddit l-emenda 12 Missur Juven favur kontra għaddit. Mela, naddu għall-emenda konsolidata numru 2 dak favur kontra għaddit u nistaw naddu għal emenda 15 li għandha minn wkoll li hija pubblikata mis-sur Juven emenda 15 minn huwa favur kontra naħseb li għaddiddi. għani verifikaw. Mela, ħanoddu l-lum, għax mux kullħat għandu l kards Favur? 22 favur. Kontra. Għaddiet mela din. 22 favur u 13 kontra. Il-mentet kompromess numru 3 dawk favur, dawk kontra. Għaddiet. Emenda 17, favur. Unka din irdu noddua. Oli dejkom soħa li nkunu saw noddukom. Dawk kontra. Mela, din maddiċ. L-element ta' kompromess numru 4 dawk favur, dawk kontra, għaddit. Emenda 21 ta' sur ġuvenġit uh, irtirata, mela naddu għal 22 ta' sur ġuvenu kol dawk favur. Mela, l-emenda 22 dawk favur. Dawk kontra, maddiċ. E, e, Konta tinfitax il-xaħat li huwa favur. Sur Juven probabli jivvota favur, ovvja. L-emenda 23, Mr. Juven. Favur? Minu favur? Hamsa? Kontra? Mela, maddiċ. Emenda ta' kompromess numru 5, dawk favur, dawk kontra, għaddit. l lament il-kompromess numru 6 dawk favur, dawk kontra, għaddit. L-emenda 28 ta' Sir Fox dawk favur, kontra, għaddit. L-emenda 29 li għandanka emenda orali, dawk favur, kontra, għaddit l-emenda 30 ta' Sur Fox favur kontra għaddit. L-emenda konsolidata numru 3, favur, kontra, għaddit ukoll. L-emenda 33, Is-sur Fox, s-sinjura Westfall, dawk favur, dawk kontra, għaddiet. L-emenda li mis ija 34 b'emenda orali, favur kontra għaddiet. Amenda 35 ta' Sur Juva, favur Anka din irdu nerġaw noddu. L-emenda 35 dak favur jekk u l-idejkom. Mela 18 favur, daw kontra.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 għadġiet. Mela, issa nivutaw fuq eh, l-opinjoni, l-abbozz, l-opinjoni kollha sħiħa, favura, unek ħanoddu kol, daw kontra. Għaw xie astensjonijiet? Din għaddiet b'mod unanimo. Memx għalfejn noddu, jgħid il-President. Grazzi ħafna Sur Fox. Kienet l-tini opinjoni tijak, grazie ħafna, tajjeb. Now we move now to... Uh, u wissa naddu għal-rapport minn Louis Grek, dispeċini imma seta xikunaw, imma għanna persuna li jeda minn floku dwar u dan huwa dwar l-opinjoni li għandha xtaqsam ma l-poteri ta' implementazzjoni tal-Komissjoni L-essin votaw dwar dan, allura nistgħu nibdew bl-artiklu 4 dawk favur, dawk kontra, hemm xi astensjonijiet għaddiet. L-amenda disa' Missur Louis Gregg, dawk favur, dawk kontra għaddiet. Issa, l-artiklu 567 mżon iġu adottati, mbat għanna naħseb l-emenda 17 tas Sur Buzoli. Dawk favur, dawk kontra, maddieċ. L-emenda 8 mill lewis Grek, dawk favur, dawk kontra, għaddiet. L-emenda 10 mill lewis Grek, dawk favur, dawk kontra, għaddiet. Emenda 11, dawk favur, kontra, għaddiet. Emenda 12, dawk favur, dawk kontra, għaddiet. U wissanna l-emenda numru 20 Mr. Buzoj daw favur, daw kontra, għaddiet. U allura l-emenda 24 jiskuża ruħu l-President numru 13 ma ċittata. aċċettata. Issa l-artiklu 9 qiegħed jien nistaniħu l-artiklu 9 kollu en blok l-artiklu 9 21-22 flimkien, mela, 21-22 flimkien. Et jiskuza ruħu, et jirġajajt il-President. Dawk li huma favur il-21, dawk favur, dawk kontra, għaddiet. Mela issa, l-emenda 22 taqa, issa ħan fuq l-emenda 23 u 24 flimkien, En blok, dawk favur, dawk kontra, għaddiet, għaddew. Issa naddu għal premessi lem qed netkelmu fuq l-emenda wieħed ta' Lewis Grek dawk favur daw kontra d-diet. Arti elementa tnej dawk favur daw kontra d-diet. Issa l-arti l-emenda sa' 16 ta' Surbuzoid, dak favu daw kontra għaddiet, unbat allura naddu għal numru 17, dawk favur, dawk kontra għaddiet u l-emenda 18 taqa. U allura l-votazzjoni kollha flimkien tal-abbozz kollu flimkien dawk favur dawk kontra għaddiet b'mod unanimu. Grazzi, ringrazzaw il-Lewis Grek fl-assenza tiegħu. U allura naħseb l-aħħar vot li għandna bil-rapport ta' Sinjura Suwi. Il-rapporter tinsab fostna għaw xaħat hemm xi ħaġa li tixtieq tgħidilna qabel il-votazzjoni sinjura Suwi. Sur President, grazzi ħafna kollox meċa sew, nishtin li nigrazzja l kolla li jenuni fil-problemi l-kenna. Grazzi ħafna, President, et jajt, eh, naddu għal-votazzjoni ta' dil-opinjoni, nibdew eh, blemenda ħamsa, do favu daw kontra, għaddiet. L-emenda sitta ta' Sur de Campos għaddiet l-emenda kollox, kolla numru seba, eh, daw favu daw kontra, għaddiet L-emenda 8 ta' De Campos dak favur kontra diet L-emenda 9 orali ta' De Jong Kritzmen favur daw kontra diet L-emenda 10 ta' Sinra Suwi dak favur daw kontra d-diet. L-emenda 11 dak favur daw kontra d-diet. L-emenda 12 favur kontra d-diet. 13 favur kontra d għaddiet. Emenda derbatax, dawk favur, dawk kontra għaddiet. Emenda daħmistax, dawk favur, dawk kontra għaddiet. Emenda 16 Missur Kreitzman dawk favur, dawk kontra għaddiet. Emenda 17 b'emenda dorali, għal darbura dawk favur, dawk kontra għaddiet għal darbohra l-emenda 18 ħata de Campos daw favur daw kontra għaddiet. U għallur issa l-premessa A naħata s sinjura Suwi daw favur daw kontra għaddiet. Premessa l-emenda t-nejt tal-premessa B favur kontra għaddiet numru 3 ġiet irtirata, numru 4 dawk favur dawk kontra dietu għallu issa l-abbozz ta' opinjoni kollu, kemmu dawk favur dawk kontra, hemm xi astensjonijiet. U l-President qed jgħid li di għaddiet b'mod unanim b'mod unanimu. Din ingrazzjak sinjura e, tal di l-ewwel opinjoni tiegħek f'dan il-kumitat. U dan ikkonkludi e, sessjoni ta' votazzjoni. Issa l-ura dak li niproponi u għalli aħna nkomplu bid-diskussjoni tar-rapport importanti tas Sur Schwab u għanna bżon nispiċċaw għal xil 11 għax is-Sur Schwab jixtieq introduċi il rapport tiegħu li lilna e, ta' own initiative. Allura nixtieq nagħmel proposta dwar il-lista ta' votazzjoni biex nara jekk hemm xi ħadd li jixtieq jiżdied għandi sinjura Juva, Mrs. Comey, Mr. Correa de Campos, Mr. Arias uh, and Mr. Kreutzmann. Uh, so that's... U għallura għonek għana seba kelli kellima għaw xieħattijħor li jishtu jikontribuċi. U suraris li jitla għallura għana għana sitta. <coughs> Nisma u koll il-Signor Kronkus sul Kristnerin. Nishtiq nistidinkom biex Ovvjament mbagħad ir-rapporter nixtieq eh, nitlobkom biex iżommu il-ħin ta' żewġ minuti. Qed nieħu pjaċir li taqblu, allura inċedi issa il-mikrofonu għal viċi President li għandi dejja. is signora Vanjen. Grazzi sul President. Ħan <coughs> prova ħan nitkellem fil-qosor fuq punti li wara kollox diġà ġew koperti. <coughs> Nixtieq nirringrazzja rapporter tal-biċċa xogħol tajba li għamel imma dan huwa l-bidi, il-bidu żgur ridu neġgħu niddiskutuh dan mill-bidunet eh, kemm jista' jkun anke mill-ġimgħa dieħla fil-jumej li baqa' l-Presidenza Spanjola. Jiem li huma importanti però, jina kontenta nara li l-Kummissarju Reding hija kuntenta dwar l-armonizzazzjoni sħiħa. Ma naħsibx li din hija prattika fiċ-ċirkustanzi, però sur xwab jekk hemm punt wieħed li nistgħu mmorru għal armonizzazzjoni sħiħa huwa għad-dritt tal-irtirar minn kontrat. Aħna dan zidnieh f'direttivi oħra dan japplika l-pakketta tal-komunikazzjoni tal-protezzjoni tal-konsumatur u da jidher f'direttivi oħra. Allura għanna inżommu ġimatejn għal pajjiżi kollha. Aħna dan nistgħu naslu għalih minn l-ebda problema. Mbagħad semmejt żewġ punti ta' dettalli dwar pereżempju s servizzi finanzjarji u ħafna nuqqasijiet f'dan ir-rigward u veru kif qed inti sar studju fi Franza til-ġimgħa u li eh, għandu qari diffiċli ħafna dwar konsumaturi, minn dak li iktar li huma vulnerabbli għadna ma definixxejn jom ġmoċċar. ċar. Imma fil-fatta din jispiċċaw vittma ta' ta' ċerti arranġamenti dubjużi fis-settur finanzjarju, allura li għanna namlu għan nisguraw illi spejjes bankarji ma jeżistux jekk ma jkunx hemm ċert informazzjoni sħiħa u l-konsumatur dak li jużom ikun marra f'sew bihom. Aħna tkellimna dwar is-suq tat-telefonija, ma nafx jekk għandniex niprojbix uħ totalment imma għanna nqodu attenti dwar dan il-marketing ta' telefonija. L-iktar ħaġa li jkollok huwa li dan ikun rekordjat biex ikollok rekord tiegħu dan mhuwiex minnu manna xej bil-miktub jina sem bistess eh, kont nisfa vittma minn kumpanija telefonika dal-axħar dwar kontrat ta' telefonija tal-mobile, meta għamilt il-kontrat il-realizzajt li jena li huma zidu li affarijiet mal kontrat li jena ma konċ temt fuqhom fuq il-telefon kienu ħaj jilabu bija. Allura memx kwadru sew dwar dan it-tipi ta' kontratti mbagħad batwa skadenza zguli intom taqblu miegħi u zguli dan huwa impossibbli anke li kieku kellna eh, naħdmu naħdmu il-ħin kollu biex aħna nippreżentaw eh, eh, emendi importanti hemm bżonn li ikun hemm kompromessi sa' 9 ta' Settembru l-20 Ottubru biex ikun hemm anke traduzzjonijiet ma nasibx li din hija prattika meta niġu għal fiduċja ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea aħjar ma niġrux bija din u ma namluix b'mod kif suppost. Jina zgur li rapporter ma jriċ li kun irrid dan. Nirringrazzja rapporter u l-oħrajn li ħadmu fuq dan il- fuq dan il- punt Issa is-sur Bozoj. Grazzi ħafna, President. <coughs> Dan huwa studju importanti ħafna. Jina bżajt li tħalna fisqa u li ma jkunx hemm ħafna soluzzjonijiet li jidru. Imma jina kun Kuntent li nara li hemm politika u li naqblu fuq il-prinċipji u li nistgħu nsibu soluzzjonijiet dwar id-dettalji wkoll. Naħseb li l-proposta tar rapporter hija merħbabija u huwa mod eċċellenti biex naslu għall-ormonizzazzjoni totali, regoli ta' armonizzazzjoni għal bejħ li jisir off-premises u b'mod remot. U hemm ċerti pajjiżi li għandhom standards għoljien għat il l ta' kontratti jina u koll naqbel ma' zidiet li jett isiru għal prodotti fuq prodotti. Għax il-konsumaturi hemm bżonn ikunu informati tajbin tajjeb ħafna dwar dan id-dritt li jibbatu lura l-oġġetti. Jina u koll kontent bil-idea ta' 14 il-ġurnata, eccezzjoniet għandhom ikunu nfasla sew għanna nappoġġjaw il-konsumatur mill-aħjar mod possibbli fl-istess ħin irridu niżguraw li ma jkunx hemm abbużi minn naħa ta' ċerti konsumaturi u li aħna ma noħolqux ħafna diffikultajiet li l-industrija. U għalhekk l-eċċezzjonijiet li għalihom hemm xi żidiet jidru li li huma aċċettabbli ħafna ovvjament jista' jsir titjib kif għalu kollegi oħra illi għandhom iktar esperienza f'dan il-kamp. U ovvjament pala shadow rapport eżda għandhom ideja ċara dwar dawn il-kwistjonijiet imma peress li jiena nafissur xwab jiena konvint li ju se jkun flessibli ħafna fuq il-rapport tiegħu. Jiena nirringrazzjah u nerġa' nifraħlu għar-rapport. Il-kellim li jmiss. Grazzi sul President. Hemm żewġ punti l-ewwel. Punt ta' formula dwar l-aġenda li kulħadd semma din huwa eh, dan huwa punt fuq l-aġenda importanti ħafna. U għandna bżonn jaħdu l-ħin kollu possibbli li hemm bżonn biex naslu għal dan it-test. Żgur li hemm problema hawnhekk hemm xi elementi fit-test li aħna rridu naraw, jien li ma rajthomx u għandna bżonn iktar ħin, żmien, it-tieni. Fid-dinja ideali ovvjament ikollna armonizzazzjoni sħiħa. Però jidher u jiġri li din mhix direttiva dwar drittijiet tal-konsumatur. U allura aħna ma nix permettu drittijiet tal-konsumatur li tidbaxxa fid-dinja ideali. Allura, il-rapporter tkellem fuq affarijiet li għandhom il-mira li huma pjuttost eh, eh, intelligenti, aħna konna se nitru fisqa, ovvjament, imma din noħorġu minn dal-isqa, imma minkejja dan kollu, li jek permettu li eh, imur lura ċerti kummenti għamilna ħafna eh, eh, għamilna ħafna titjib fil-kontratti fċerti kontratti, mbattar l-artiklu 4, kontrat li jidħlu fl-ambitu ta' armonizzazzjoni minima, dawn huma kollha fajt pozitivi imma għandi xi dubji illi forsi għax ma fimċi test kollu kif suppost ma nafx għaliex garanziji e, kummerċjali qed eh, jiġu rtirati preżmi l-artiklu 10 wieħed jgħid li jekk huwa appropriat fid-daw tan-natura tal-kuntratt qed jikwota l kellim għalija din hija vaga forsi dijet naqra malajr. Mbatt l-artiklu 5-3 ikkolli najt illi minix zgur xet nifmu bija u x'qed fej qed immorru bih dan ħamsa tlieta. Fil-fattem eh, hawnhekk għandna ħafna progress reġistrat u għena biex noħorġu mill-isqaq, però għadba għanna ħafna x'namlu. Grazzi, rridu nsibu iktar opportunitajiet għal dawn it-tweġibiet għal problemi. Il-kellima li jmiss. Grazzi Grazzi, President. Għandi bżon xie informazzjoni anka li għandha xtaqsam dan il-fajl. Meta ikolna prodott f'dak l għandu xtaqsam maħwejjeċ minn minn ħannut li mhux neċessarjament il-produttur fil-moment fil li dan il-prodott ikun difettu si kollok problema jekk tkunx responsabilta ta' distributur jew jekk ir-responsabilità tkunx tal-produttur u allura jiena nħoss illi huwa importanti anka mhux biss ta' ħwejjeġ u tessuti importanti naraw jekk il-konsumatur għandu jkun jaf għant min għandu jirrikorri jekkux il-kummerċjant, il-negozjant jew il-produttur u anka u dan importanti kol dwar xi allerġiji li jistgħu jinħolqu ta' l-akwist ta' dan il ta' din il dawn il-wejjeġ. Fl-Italja dan huwa aspett partikolarment importanti, sensittiv u problematiku. Edin naslu fl-istat fejn nużaw eh, l-ekim sejħa call centers imma dawn mhux dejjem jaħdmu ikollok kumpanija kbira li u allura hemm diffikultajiet dan ir-rigward jina nikkomplimenta u nifraħ ix-xogħol enormi li sar minna ħat Andreja għax anka jagħti ħafna lok għal diskussjoni. Grazzi ħafna. Uh, thank you very much, Mrs. Grazzi ħafna, Signora, u issa kellim li jmiss. Grazzi, President. Jena naqbel dawk ta' qabli li faħru l-rapporter u l-metodu li jużawnek. Iktar ma nistudjaw dan, iktar uħorġu dubi, jekk inħarsu lej din il-grafika li għandu xaqsa mal-kapitli 4 u 5, is-sentenza li tispiċċa. Directives. E s segundo cilindro, respeitando kapitli u fit-tieni dwar kapitlu 5. In the original directive. U meu intendiment foi u prima primeiro kif qed nifhimha jien huwa li l-ewwel tirreferi għall-ewwel erba' direttivi li għandna nneħħu u mbagħad dik id-direttiva li qegħdin naħdmu fuqha. Jien qed nassum li din il-pożizzjoni illa lix waħda minnhom qiegħda fit-tri kbar u l-oħra fit-tri żgħar Issa, mis-sosjeti għajja fuq ir-raba kapitlu. Dan ifisser li aħna ħanżommu dawn l-erba direttivi il-li aħna ħanneħħu, jew se nżommuhom fuq il-kodba. Għax allura e, rridu naraw x'ħan nagħmlu. Punt ieħor din l-armonizzazzjoni mirata Jek din taraw dwar dak li diġant għal dwar diskussjoniet mal-Komissarju Redding dwar li commerce meta li joħroġ meta ikonna l-armonizzazzjoni totali għat inħarsu lejn normalizzazzjoni sħiħa fl-e-commerce għax aħna din nipprovvaw nixprunaw l-e-commerce. Iż-żewġ kwistjonijiet huma huwa x'iridu nagħmlu, niżviluppaw l-e-commerce u għanna fl-istess ħin fuq in-naħa l-oħra nipproteġu l-konsumaturi, ma hawnhekk hawnhekk għandna kontradizzjoni għax inti jekk tkabbar u testendi l komis commerce permezz ta' armonizzazzjoni totali, qed nitkellmu hawnhekk fuq kummerċ elettroniku, allura inti tkun qed tnaqqas il-livell ta' fiduċja li għandhom il-konsumaturi, mhux hekk biss, imma jekk aħna nistgħu ngħid, jekk aħna ngħidu li li e-commerce jaħdem f'kull l-istess f'kull stat membru imma jaħdem eh, ħażin f'ftejjimiet eh, eh, transkonfinali, allura ħna nkun qegħdin nirtiraw minn dak li għadin najdu illi bżonn illi nkabru li commerce Et nitkelmu fuq inqas protezzjoni fl-e-commerce anka fi servizzi ta' prodotti. Allura inti isa qed tixtri xi ħaġa permezz tal-internet jew e, witch and witch u qed nitkellmu fuq protezzjoni, rridu naraw x'ridu ngħidu biha di x'għandna qudiemna. Grazzi ħafna. U issa fl-aħħar is-Sur Kreutzmann. <coughs> Grazzi President il-bira ħanna smajna illi li komers għanna bżon fiduċja u fiduċja teħtieġ regoli ċari u dak li jettin niprufaw naslu għalijom għonek regoli ċari u naħseb li għanna raġun li nikonċentraw fuq ftit eh, suġġetti imma għanna nkunu ċari għanna tixi eżempju dwar fuq l-internet insibu li jem provvedituri xej serji, frivoli, taċċajt, u li li joffru testijiet intelligenti fuq, il-net. Il-problema il, il, il, il n-nis jixtru għom daw. Sempliciment, et jiġu eh, misruqa. Issa meta nħasru li l-artiklu 11 meta nitkellmu fuq il-dispożizzjoni ta' servizzi permezz li jsiru permezz tal-internet naħseb hawnhekk Għonek għandu ikollok kontrat ċar, għandu jiġi mistqar e, biex bekk il-konsumatur kun jafa xie xinu diħel. U għallura, il-servizzi fuq l-internet huma ipprovduti permezz ta' drittijiet vinkolanti biex bekk ikun ċar li il-konsumatur ikun irid jixtri dan verament. Iġfiri, il-konsumatur għandu jiġi protett minn dawn il-sejħa negozjanti. Iġfiri, dan kollu rridu niddiskutuh għax dan huwa sensittiv ħafna. Aħna rridu nipproteġu il-konsumatur, nipproteġuh fuq in-naħa waħda, nipproteġuhom minn negozjanti li jkunu taċċajt minnaħa naħa l-oħra Irridu natu l-opportunità u natu l-opportunità illi s-servizzi jinataw. U l-konsumatur mux se jkun f-situazzjoni li l-ħin kollu jubat l-ura il-prodotti u ma jħalla xejn. Dimma rridu biex. Iġvil dan irridu namluwa b'manjera illi tkun ekonomikament vijabli, vijabli. Idu nizguraw li dan ikun possibli, namluwa possibli illi ma nitfawx biżijiet eh, biżijiet iktar fuq il-dawk li jamlu l-prodotti, l-produtturi. Grazzi. Nishtiq li li jmiss eh, izom mal-ħin, jekk joġbu. Jekk joġoba. Jekk joġoba.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 niskuża ruħi qed tajt il-kellima li xtaqt ngħid u għan nfakkar il-kollegi li fil-Parlament fis sessjon tal-Parlament ta' qabel għana għamilna proposta konġunta fejn għandu jkollna eh, eh, kontratti modelli għal dawk in-negozjanti online u dak li joffru dawn it-tipi ta' kontratti modell jiffurmaw parti minn grupp li għandu dritt li jati garanzija ta' fiduċja dawk li jagħtu li joffru kontratti differenti ikunu taħt l-obbligu li jgħidu kif il kontrat tagħhom huwa differenti minn dak modell elementi li suppost għandu jżid il kredibilta u l-fiduċja u għall-introduzzjoni ta' xi tip ta' marka Ewropea ta' fiduċja illi tkun attribuita għal kummerċanti u negozjanti illi kienu attivi fis-suq għal ċertu żmien u li jsegwu ċerti u li jilqaw ma' ċerti kriterji. L-organizzazzjonijiet ta' konsumaturi mbagħad iridu joqogħdu attenti għal kull tip ta' abbuż Unbat għandek kodiċi ta' kondotta għal dawk li jużaw l-internet li għaw kol kwistjoni importanti u jina kontenta l-komissarju Redding ja jisserja ħafna fuq dan u li jett taħdem fuqa forsi għandna nirdu konta dan f'dak li għandu xaqsam ma' rapport. Grazzi ta' sew. Kun sodisfat ħafna jek tajmu dawn il-punti ma l-Sinjura Redding li se tkun hawnhekk magħna daqsi oħra. Il-President jiskuża ruħu, is-Sinjura Cross qed jgħid ġieni bħal flashback. Għaliex is-Sinjura Redding għadha parti minn ħajja tagħna hawnhekk f'dan il-kumitat. Fil-11 nofs ġejja Sinjura Cross biex inkun il president U għalek issa Aħna qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar il-kuntratti tal-konsumatur. Kellem li miss. Grazzi, President. Jiena ma naħsibx li f'dan il-moment nistgħu ngħidu ħafna l għad nixtieq nifraħ lis sur xwab. Jiena hawnhekk bil-Latin nixtieq ngħid Magnus Opus, ġifiri biċċa xogħol tajba ħafna. Biċċa xogħol kbira men sarix il komissjoni taf kemm hu diffiċli biex taqqa' dawn l-affarijiet flimkien u Sur għamel tentattiv ta' suċċess kif sta il-Parlament. U dan huwa wkoll konformi ma' diskors illi il-Kummissarju ta' ftit tal- Zminilu f'din il-kamra dina diskussjoni importanti immens, nifmu il-membri li għamlu suġġerimenti dwar eh, bosta dettalji, jem ħafna dettalji, jem mijiet ta' dettalji, il-koll huma importanti għal konsumatur. Huma importanti wkoll għal negozji fih dan l-Unjoni huwa ċar illi fadal ħafna x diskutu dwar id-dettalji. Issa dwar il-miri mill-ġdid fir-rapport huwa ċar illi qegħdin niffukaw aktar dwar l-iktar kustjonijiet sinifikanti ta' suq intern. Dan isama wkoll fid-diskors hemm xi affarijiet fejn ir-rapporter imur li lin mill-proposta oriġinali. U eżempju ta' dan huwa il-ħarsin ta' sena estensjoni ta' sena flok tlet xhur wara jkun hemm il-cooling off period. jista' jkun li hemm xi bidla li mhix daqsek tajba l-konsumaturi. U qegħdin naraw illi l-electronic mail l-email hija eskluża mid-definizzjoni tal- eh, mediums. Forsi din nistaw nirranġawa xiftit. <coughs> <coughs> <coughs> Jiena nixtieq ukoll na nitkellem dwar dak li qal il-Kummissarju fid-diskors irid bilanċ bejn l-importanza u l-interess tal-fornituri u n-nies illi ibiħu kif ukoll il-konsumaturi. Dan ma rridux ninsew. Hemm ħafna menti l-iktar fil-qasam tal-e-commerce illi ċertu pajjiżi huma esklużi kompletament minn xi offerti mamula minn ċertu negozji. Dan jiġri l-aktar fis stati membri l-ġodda, imma anka fis is-swieq eh, iż-żar xi drabi jiġu esklużi ovvjament id-drittijiet tal-konsumaturi bħalissa mhumiex nagħtaw ħafna valur, m'hemmx bżonn ta' offerta biex inti tirċievi xi ħaġa. Din ma rridux nisewa. Mbagħad ovvjament hemm affarijiet oħra marbuta mal-fiduċja tal-konsumaturi u din dawn il-Kummissjoni tappoġġhom. Fl-aħħar net, sur President, nixtieq nagħmel l-aħħar suġġeriment. Ovvjament l-iskeda marbuta mal-ħin tinsab fidejn il-Parlament. Il-Parlament irid jieħu l-ħin kollu li għandu bżonn biex jirrifletti dwar dan ir-rapport. Iżda min-naħa l-oħra hemm żewġ leġislaturi li liħor huwa l-Kunsill. U mhuwiex tajjeb illi wieħed eh, dum biex jaħdem dwar l-affarijiet meta mqabbel mal <clears throat> mal-veloċità tal-Kunsill. Għalex importanti illi il-kolleġislaturi jimxu it-fit, kunem komunikazzjoni bejnietom, għalex jista' jkun illi kunem parti illi taġġel iktar tpoġġi ċertu fatti fuq il-mejda u li jħor ikun għadu etika xkar saqaj. Grazzi tassew l-Komissjoni. Na naħseb li huwa il-respons ta' sew tajjeb. Jiena naqbel mal-Magnus Opus li inti għad. Issa jitkellem is-Sur Crespo minnaħa tal-Kunsill u ser xi indikazzjoni jekk huwa jaħsibx li l-iskedi tal-ħin tagħna u mish konformi ma' dawk tal-Kunsill. Hekk jogħġbok Sur Crespo. Grazzi tassew. Sur President, tal-li għaddejt il-mikrofonu. Jena ser natik informazzjoni dwar kif jinsabu l-affarijiet palessa fiħdan il-Konsil. Din hija informazzjoni illi eh, kienet disponibbli f'Mejju u l-grupp ta' ħid Malta f'bosta okkażjonijiet u aħna ippruvajna niksbu informazzjoni minn l-istati membri dwar il-kapitoli l-aktar dwar kapitolu 5. Aħna kena opportunità biex naraw il-problemi illi faċajna pass wara pass. Mim minn ġi adottat l-approċ ta' armonizzazzjoni massima. Aħna nafu illi hemm eh, problemi kien hemm evalwazzjoni pass wara pass illi saret f'jannar. U aħna dejna l-istess approċ. fiħdan il-presidenza aħna ipruvajna namlu koll għal-mutana biex naraw xista jiġri f'dan il-bosta istituzzjonijiet matul dawn ix-xhur. Aħna ċevejna opinjoni il-Kumitat Ekonomiku Soċjali aħna grati ħafna illi huma qegħdin hawnhekk illum aħna wkoll ħadna nota tal-pożizzjonijiet li intom f'dan il-kumitat u rejtu kif ukoll fil-Kumitat tal-Affarijiet Legali aħna konna għadin naraw mill-qrib il-pozizjoni li kellhom il-partit interessati fi smieħ li sar. U kif ukoll aħna konna interessati li nisimgħu dak li ngħad fil-Parlament Nazzjonali hawnhekk ukoll kif ukoll is-suġġerimenti utli minnaħa ta' Sinjura Redding, il-Viċi President tal-Kummissjoni li għamlet hawnhekk f'Marzu. Aħna u kol konsidrajna l-affarijiet u zamejna dejjem f'moħna dawn il-punti. Aħna deċidejna illi nibdew debattitu politiku mal-ministri lan huwa illi naraw lima u il-grat ċira għall-armonizzazzjoni. Fidan din il-proposta dan il-dibattitu sar il-ġimgħa l-oħra u f'dan il-dibattitu tajmu tlet kwistjonijiet. L-ewwel waħda hija dwar il-prinċipju gwida ta' din id-direttiva u jekk dan irid ikun il-proposta ta' armonizzazzjoni massima jew inkella hux aħjar li konna approċċ imħallat u l-maġġoranza tal-istati membri kienu favur approċċ pragmatiku flessibbli approċċ imħallat illi jinvolvi analiżi pass wara pass tal-partijiet kollha tal-direttiva. Mbagħad dwar il-livell ta' armonizzazzjoni, għandna staqsejna li ma grat ta' ta' armonizzazzjoni hemm bżonn ta' kontratti per eżempju jekk hemm bżonn ta' armonizzazzjoni minima meta nitkellmu dwar kontratti li ġu konklużi eh, fil-negozji u kol armonizzazzjoni massima marbuta mal-kontratti li jsiru fuq distanza Delegazzjonijiet għallu li hemm bżonn ta' sistemi differenti skont it-tip ta' kontratti li huma involuti fl-aħħar ministri ġew mistoqsija jekk hemm bżonn ta' armonizzazzjoni ta' informazzjoni pre-kontrattwali f'kuntratti fuq distanza jew kontratti off premises jew inkella u saħjar illi nippermettu l istati membri biex huma jmorru lilin minn dan u jagħmlu obbligi aktar stretti dwar il-ħtieġa tal-informazzjoni hawnhekk hemm kien hawn opinjonijiet differenti dwar l-informazzjoni kontratwali li tittinata f'dan it-tip ta' kontratt. Fi żmien li fadal għall preżidenza Spanjola aħna se nkun qegħdin naħdmu mal-kollegi Belġani aħna nixtiequlhom l-aqwa suċċess suċċess dan is-suġġett hekk diffiċli l tagħna ser ikun illi ikonna test konsolidat. Dan jinkludi l-proposti tagħkom biex bekk aħna nkunu nistgħu nagħmlu progress u jiena nittama eżamejt mal-ħin grazzi. Jiena nixtieq nirringrazzja Sur Crespo tal-li għawnek fil-laqaw tal-li aġġornana. Jista' jkun l inti l-aħħar darba li ġejt hawnhekk fissem il-Presidenza u għalhekk nixtieq ingrazzjak tal-li inti ħdimt maħna u l-ħidma tiegħek qed tassew apprezzata minna tal-membri ta' dan il-kumitat. Innana naħseb li sur xwab jisti jagħmel konklużjoni tiegħu imma jidher illi aħna nisabu fuq l-istess livell ta' evoluzzjoni fl-opinjoni tagħna dwar din il-proposta jiena żgur li intom u l-Presidenza Belġana ser taħdmu mill-qrib ma' rapporter. Pala punt ta' interess l-iskambju ta' opinjoni li inti semmejt saret fil-pubbliku kien hemm ukoll traskrizzjoni tal-punti ewlenin li saret minna ħatana għall-Ingliż u din ser inqasmu għall-membri forsi mhijiex waħda preċiża ma tista' tgħinkom biex tkunu tafu x'kienu l-pożizzjonijiet tal-istati membri differenti. Nittamaw li l-Presidenza tkompli taħdem mill-qrib ma' rapporter fin diskussjoni għaliex issa għandna idejat importanti. U nistgħu nilħu kompromess li għamel sens hawnhekk huwa importanti illi aħna nimxu id fit dwar l-ideja tal-test ta' kompromess. Issa, serja l diskussjoni Andrea Schwab biex jikkummenta u jirrifletti ċifti dwar dak illi huwa sema. Ek joġbok Andreas. Grazie Grazzi sew Sur President. Jina nishtiq nirringrazzja l-kollegi kollha illi kummentaw. Jina realizzajt illi id-dokument mm, ma wasalx fl-aqwa moment kellu jasal qabel imma ntom għamiltu l-almu ta'kom biex titrattaw il-proposta tiegħi l-istess japplika l-Kunsill Kummissjoni. Dwar il-kalendarju. Jiena qed nara illi fit-23 ta' Ġunju jiena ħa nippreżenta it-tielet u l-aħħar parti, jiġifieri f'Lulju suppost li se jkollna biżejjed ħin biex niddiskutu uħut minn dawn il-kwistjonijiet. Umbagħad ser ikun hemm madwar xarejn disponibbli biex intom tippreżentaw l-emendi jekk tridu ikun aktar flessibbli għalija tajjeb Iżda dar ser, dan ser jamela possibbli biex aħna ikonna riżultati tajbin. Jiena napoġġa rikjesti tagħkom kollha dwar il-kalendarju. It-tieni net dan huwa xogħol illi jiddependi ħafna fuq il-lingwaġġ u fej wieħed ipoġġi koma f'sentenza. Jiena qed ninduna illi hemm ħafna affarijiet nistgħu ntejbu. Madana kollu, Jiena dan diġa sibtu u forsi intom ma nexilkomx tindunaw bih. Ovvjament aħna ma nistawx niksbu dak kollu il rridu. Ma jistax ikonna regoli differenti għal kull tip ta' kuntratt. Kif issuġġerixxa eh, Sur Crespo mill-Kunsill? Jena naħseb li d-dun huwa l-unika mod kif aħna nistgħu nimxu l qudiem aħna ma nistgħux nippreżentaw proposta li tissodisfa kulħadd. Jiena ili nipprova nsib din it tibta ta' soluzzjoni iżda wisq nibża li m'hemmx waħda bħal din. Jien naqbel ma dak li qarisu Kroisman illi t trasparenza tar-regoli minna jista' jbenefika kulħadd anke jekk ma dan, jekk dan ma jkunx fliktar livell oli li se jkun disponibli f'xi stat membru, ma dan jagħmel tajb il kulħadd. Jiena naħseb il proposta tiegħi pjuttost trasparenti, ovvjament tista' nagħtikom aktar spjegazzjonijiet. Per eżempju dwar id-direttiva Umbrella illi eh, ġiet proposta minn nifs illum mbagħad f'kapitolu 2 hemm id-doorstep selling u distance selling. U dan kollu jidħol fiħdan il-direttiva Umbrella Mbagħad din id-direttiva titneħħa u mbagħad hemm ukoll direttivi marbuta mal-garanziji u t-termini tal-kontratt u dan jaqa' taħt kapitolu 5. Għal raġuni ta' fattibilità naħseb illi irridu nieħdu l-affer fejn aħna l-koll dwar u mpoġġuhom fid-direttiva qafas. Irdu nżommu Ndamlu differenza stretta bejn dak li jrid jiġi armonizzat bisħiħ u dak li jrid jiġi armonizzat. Irdu naraw xinu ta' bilħaq fattibli id-dibattitu li għaddej fil-Kunsill u fil-pubbliku. Inna naħseb li l-ideja ġeneralija li narmonizzaw kollox iżda nħallu xi ftit ta' flessibilità li stati membri. Huwa diffiċli niksbu l-aħjar bilanċ bejn dawn iż-żewġ estrem, estremitajiet. Jina naħseb li ser ikonna eh, ċertu, se nsibu ċertu problemi meta aħna kun għadin diskutu għawneku fil-foras differenti. Jina naħseb li l ewwel parti tissolva mill-proposta tiegħi din titratta il-drittijiet għall irtirar u għall-informazzjoni. It-tieni parti tal-proposta titratta kapitolu 4 u 5 u din ser titratta l-oqsma li huma koperti mid-direttiva attwali dwar il-beħ u il-garanziji u termini ta' kontratt mhux ġusti. Il-kulur aħdar fuq slides. Jiena dan ma ziltux minħabba li eh, dan huwa l-kulur tal partiti u minħabba li għandek misa biħa. Imma dan jippermettilna biex aħna nkunu nistgħu niddeċidu u naraw li huma loqsma differenti. Jien ma nistax nikkontradiċik minn inti għat li waħjar li konna direttiva waħda unika armonizzata, iżda jkun ħarsu lejn artikolu 4. Nistaw pratikament nireferu l osma kollha fuq dan il-livellu dan wassal armonizzazzjoni sħiħa. Ma dan kollu jiena naħseb illi hemmhekk imbagħad ikun hemm lok fejn ikonna dibattitu mhux daqshekk ċar. Hemm żewġ affarijiet, jew ikonna il-direttivi attwali u nippruvaw narmonizzaw bisħieħ, jew inkella nippruvaw indaħluhom fiħdan direttiva umbrella, direttiva ġenerali, biex bekk ikonna armonizzazzjoni sħiħa immirata. Hemm bosta dettalji iżda jiena mhux se noqgħod nidħol fid-dettalji se hemm kumment li tkellem dwaru Malcolm Harbour dwar is-servizzi finanzjari. Il-Consumer Credit Directive tkopri kollox sa 170.000 euro. Iżda fil-Komitat Ekon inat illi mem lebda regolament tal-affarijiet li huma taħt il- 200 euro. Hawnhekk mhux biss l-2065 li hija valida, mhux se noqgħod nidħol f'aktar dettall. Irridu naraw waħedha din il-biċċa ta' xogħol. Nittamal fit-23 ta' Ġunju kun nistgħu ngħaddu għat-tieni parti u nittamal nkun nista' nippreżentajilkom anke qabel. Iżda dan kollu jiddependi fuq ix-xogħol ta' segretarjat u x-xogħol ta' traduzzjoni. Ovvjament, jien ser nipprova n nesti ma lajkem jista' jkun nittama l-verżjoni Franċiża tkun tajba, ma jkunx hemm żbalji, darba li jmiss nittama sissa eh, kollox sar taħt pressjoni kbira ta' ħin. Jiena nisa perqan għal kummenti kostruttivi u kritiċi minnaħatakom. Grazzi ħafna. Mela, il-sekretarjat issa eh, eh, joħroġ bl-iskeda u anka jkonna ċans għal konsultazzjoni esterna oħra. Nħalli li l-kom tiddeċidu jinsaw kol ankalmu eh, xi speċi ta' workshop barra laqat formali, Id-deċidu intom, nħalli fidejkom. U fi 23 ta' ġunju rridu nassikuraw illi għanna bżejiet ħin disponibli kemm biex niġbru l-punti tal-lum manka biex ikonna il-parti l-oħra ta' xol tijaj. U manka tijak, u manka nkunu sanatu l-iskeda ta' kienar. Nirringrazzjakom, nirringrazzja l-Konsil, l-Komissjoni u l-dak li ta' kontribuzzjonijiet. Issa ħanaddi għalla ehm, punt sir il-president qed iskużaru ruħu sur Juven. Eh, niddiskutu l-proġett tiegħek iktar tard. Is-sinjura Rule li hija rapporter dwar il-budget tixtieq tatina eh, tippreżentanna l-programm pilota għax dawn iridu irridu xi azzjonijiet dwar dan. Jekk jġobkom uħorġu bil-mod, jgħid il-President. il president ħankun fil-qosor ħafna kull ma xtaqt ngħidilkom u uh, eh, nitkellem dwar l-istat li wasal fih id-dibattitu tal-budget. Għandna l-proċedura ehm, marbuta ma' ċarta tal-Lisbona u għedin situazzjoni naqra diffikultuża minħabba li waslu l-affarijiet tard minnaħa tal-Kummissjoni. Illum li bilt mal-koordinaturi kien illi ħan applikaw għal proġetti pilota fil kumitat tal-Budget dawn nadduhom lil kummissjoni huma jiddiskutuhom u mbagħad jagħtuna l-opinjoni tagħhom u jerġgħu ġifieri ikellmuna. Proġetti pilota u azzjonijiet preparatorju ma tkun hemm it-tieni fazi illi fija il-komitat titratta il-budget u tivvota dwaru. Biex nipreparaw dan kollu għanna bżon ovvjament l-ewwel niċċaraw l-affarijiet fil-proġetti tal-pilota biex nadduhom mbagħad il-kumitat u mbagħad il-kummissjoni. Hemm tliet azzjonijiet li huma ppjanati l-ewwel tal-forum tal-suq waħdini fil-kumitat iddeċidejna l-rapporter tkun is-Sunjura Tunin forsi tiftakru li jedna nagħmlu proposta u anka proposti komplementari fuq il-suġġett tal-su waħdini ħajkun hemm rapport sur Grek u ħajkun hemm linja tal-budget eh, għal 240,000 eh, euro għal qasam kollu. Iġifiri, il-problemi ta' ċittadini fissu wahdini dan huwa studju li ħajidentifika l-problemi kollha li huma relatati ma' suq wahdini. Zgur, tar tart nisam li diskutu għadin meta l-Komissjoni tkun tatna l-input tagħhom u eh, dawna palissa eh, eh, daħanijom b'mod separat u qed nistennew feedback separat mill komissjoni man bat għaf pakket wieħed. U għana u koll suġġetti li tiġa diskutejna dwar azzjoni preparatorja fuq il-qasam ma nistax niftakar tgħid il-kellima. il kellima Eh, eh, iva, Iva, eh, ftakret, l-scoreboard, għawnek nafu li hemm rapport fuq din l-scoreboard u din ħatġi ħajkun hemm proposta dwarha wkoll iġifiri fil nofsinar ħan daħlu dawn il-proposti biex nimxu mat-timetable u bat nistennew l-input tal-Komissjoni f'Settembru se jkollna deċiżjoni ħarija Ma nasibx nafton diskussjonijiet għajt il-President għax dawk il-proposti għaddu għand il-Komissjoni. Mela fuq il-forum tal-suq uniku l-20 punt ta' frustrazzjoni u rekomendazzjoniet tal-konsumatur eh, u l-rapport ta' sur grek u l-scoreboard jina kontent it-sejvid merqija ta' li eh, ħajmex il-proġetti ħajkunu taħt ir-responsabilità tiegħu eh, prinċipalment u ħaj konna ċans li l-om meta nerġgħu narawhom f'Settembru, m'hemmx għalfejn qogħdu għom issa. Eh, Sur Van de Kemp ma nafx jekk forsi jitkellem eh, ma taqbilx saqsih il-President għallu iva ma naqbilx. Mux ma ma jekk ma taqbel jekk taqbel mal proposti ma nġibżon diskussjonijiet. Fil-grupp tagħna jiet isur kemp naqblu mal-proposti għanna biss rimarka dwar it-tili proposta fej edin nejdu illi em il-20 eh, eh, il-ment eh, u frustrazzjoni tal-konsumatur aħna nishtiqu nżidu businesses fija negozjanti l-SMI siġifiri jekk nistaw, uh, jekk din norbtuwa maħħa, il-proposta tkun iktar uh, sħiħa fil- eh, għanda xtaqsam mal proġett pilota li aħna u namlu. Ġifiri jina ma nishtiqx eh, eh, nikonfondi l-affarijiet hawnhekk nixtieq nagħmel punt politiku biss hawnhekk mela. Kellim oħra tgħid iva taqbel ma' din din kienet ta' malajr, ma tanċi diskutajnija fid-dettall, tgħid il-kellima. U tajjeb, meta jkollna kummenti mill-komitat u iva ħana ċetta dak li għadu kemm ġi proposta. Tajjeb, mela. Nistaw nżidu għadin and SMEs u żgur li l-Komissjoni eh, taqbel ma' dan u anka nistgħu indaħlu il-DG Enterprise hawnhekk ix-xogħol tal-Komissjoni qed jinfirex aktar. Grazzi ħafna. U naddu issa għal eh, tnedija ta' proġett eh, ġdid eh, rapport ta' Sur Juvan illi ħajoħodna ma' ġodda fil-waqt li kanna regolamenti u kustjonijiet dwar il-reklamar, eh, specialment dwar il-reklamar u l-kummerċ mux ġust. Eh, issa għawnek għanna rapport ta' sur ġuven li forsi aħna nistaw nsegwu u kol għanna 25 minuta u dimna u fidejna u ix-shadows Is-sur Panzeri, ma hux jgħat hawn, is-sur Rochford hawn jgħat ma nafx min ħajkunaw pala shadow rapporter tal-ħodar sur McLarkin edawnek. Eh, Is-surjon mux ija u laqas, imma forsi l-sur Feladis kun jistajaj ċaħġa mela l-SND u l-ħodor jistaw jinnominaw il-xaħatu ma jekk u jirrispondaw jitken is-sur ġuven. Mela, xtaħseb inti dwar tista' tippreżentanek jogħġbok il-rapport interessanti. Grazzi sur President li għanna għawnek u rapport uh, li għandu li għandu titu ta' l-impatt reklamar fuq l ġiba tal-konsumatur. Jek għandu fil- Musan għoddu nitlu fuq il-sustanza, unek għanna eh, f-moħna għanna illi impoġġu qudiem l-imkof fil-Lulju, fit-12 ta' Lulju, natat li din id-data, l-emendi imbat jistaw jitlu fil-bidu ta' settembru biex imbat nifutaw fuq dan il-rapport f'Ottubru u f'Novembru. Barra minnek nixtieq infakkarkom illi l-opinjoni fem u koll eh, ta' tagħti opinjoni tagħha. Irridu naraw mela l-miżuri ta' implementazzjoni fuq il-direttiva tal-kummerċ eh, il-kummerċ mus ġust u anka il-reklamar għarri għan eh, eh, nibdow niddiskutu fil-lulju. Issa dwar is-sustanza tal-rapport dan dinja kustjoni li hija wiesa ħafna Eh, ħan iltaqa ma' shadow il-ġima id-dihla biex naraw niċaraw ċertu punti irridu naraw il-ruoli pozitivi u negativi tar reklamar fuq l-imġiba tal konsumatura għax ovvjament l-impatt mhuwiex biss wieħed negattiv manka għandna l-impatt pożittiv u ovvjament il-reklamar jgħin biex immexxi l-ekonomija jagħmilha aktar kompetittiva wkoll u jippermettilek anka tiġġielet kontra il-impożizzjonijiet eh, dominanti jagħti l-għażla u l-informazzjoni lil l konsumatur il-reklamara jista' jkun ukoll jagħti eh, jagħmel impatt negattiv għax ikun hemm reklamar għarriqi eh, u għax anka minħabba l-invażjoni tal-spazju personali mill-reklamar. Iġifiri, per eżempju, unek kienet nireferi għal l-emails li wieħed jirċivi se jkunu wkoll ikun hemm anke impatt negattiv fuq il-kompetizzjoni e, u jista' jkun anka ostaklu għal tħul ġos suqa. Iġifiri, il-reklamar jgħinek tiġġielet il-pozizjoni dominanti ma fl-istess waqt il-ammont ta' kapital il wet għandu bżon biex jidħol fil-su jista' jkun ta' impediment. Umbat għanna u il-persuni vulnerabli bħat tfal u jew inkella persuni li jkunu fedjun kbar gruppi ġifiri fis-soċjetà li sa jkun illi sofru minn dan l-impatt negattiv tal-reklamar. U hemm punt ieħor li jiena xtaqtin għajjem u dan huwa dwar kif il-kuntest tal-medja qed jinbidel tax-xandir qed jinbidel il per eżempju l-ICT il-mod ta' kif qed jiġi imwassal ir-reklamar huwa xi ħaġa li askonna nimmaġinawha fil-passat hemm networking sħaħ bħal Facebook pereżempju wieħed jista' jara ta' kif wieħed jista' jidħol fil-sfera privata permezz ta' dawn il-tipi ta' reklama li wieħed biss kien joħlomhom fil-passat. Hemm kumpaniji fil-fatt li qegħdin jiftħu il-profile tagħhom fil-Facebook u hekk kif dawn jiftħu l profile tagħhom għandhom aċċess għan networks kollha li għandhom il-individwal il-persuni individwali. Din hija xi ħaġa intrusiva ġifieri eh, xi ħaġa li għandha tiġi irregolata għada meta il-qoddim meta nkunu din implementaw dwar teknoloġiji eh, ġodda, eh, allura wieħed eh, jista' jimmaġina illi il- il-patterns tijak ta' kif inti fija fuq l-internet et ti informazzjoni dwarek anka l-azla tijak ta' televizjoni eh, u iġifiri mill-surfing fuq l-internet eh, qed ta' ċertu informazzjoni permezz tal-IP, ħabbar inti daħal ċertu eh, klim, keywords li wieħed jista jarafom, anka meta tkun fuq il-telefon, per eżempju. Forsi inti ordnajt pizza u daqqa waħda tirċivi reklamar Eh, purament minħabba li inti użajt eh, il-kelma pizza fuq il-television, fuq il-telefon, fuq il-internet u eh, anka il-Google nafu li edin jamlu dan it-tip ta' skrutinju u għalek il-reklamar qed isir jitħol wis fil-ħajja tagħna b'mod intrusiv. Mela, Mm, eh, fil-direttiva eh, trattajna ċertu affarijiet dwar eh, prassi mhux ġusta ma nix għalfejn għodun nirrepetu l-affarijiet għawnek fuq dan il-rapport rridu nikkonċentra fuq dawk il-kustjonijiet il-li ma ġewx diskussi qabel nużaw il-tekst biex naraw x-strumenti għanna biex nġildu kontra din dan it-tip ta' reklama invadenti. U nuħdu din l-opportunità biex naraw eh, kemm huma tajbin eh, l-istrumenti eżistenti li għanna eh, il-regolament propju self-regulation nistaw ukoll ngħidu ħafna dwaru Eh, pero anka rridu nindirizzawa din self-regulation ġifiri dan il-qasam huwa qasam kompless u advers u jekk irridu nagħtu aktar valur miżjud fis-suq eh, intern irridu nqajmu kustjonijiet illi ma ħarisniex lejhom eh, qabel. Meta Eh, jina eh, diskutejt eh, ċertu punti dwar reklamar moħbi l-speċjalisti qalu illi mandomx mod ta' kif jitrattawa din il-kustjoni, ma din il-kustjoni titqajjem dan reklamar moħbi ifisser illi fuq in il-net tiġi ġenerata ċertu ċertu ċertu uh, ċertu Eh, azzjoni eh, li eh, jista' jkollha impatt negattiv biex jitmexxew ċertu prodotti dan it-tip ta' reklamar minn issa noqgħod ngħid x'ismu Imma il-raġuni li aħna ma nistawx nittrattaw huwa għax huwa ġdid u huma dawn kustjonijiet li jiena nixtieq inkopri fir-rapporti għaj flimkien mal-kooperazzjoni tal-Shadow Rapporteurs. Nirringrazzja x-Sur Juven li dan li huwa importanti li ikonna rapport fukat analitiku u uh, anka dawn il-kussjonijiet uh, illi semmejt inti dwar ir-reklamar fuq l-internet huwa pertinenti u nasab li ħajkollu dan impatt fuq uh, ħafna DGs Eh, li huma relatati mal-soċjetà tal-informatika. Qed nara hawnhekk is-sura Belmonti ħabib ta' dan il-kumitat ġi nistawu eh, ħajitkellem ukoll eh, għanna għanna ċansa għall l-ewwel shadows li jitkellmu is-sinra Gepard, s Rochford, is-sinra Ruler, is-sinra Mark Clark, is-Trenta Villis is Gepard l-ewwel. ħafna. Jina wkoll nixtieq nirringrazzja il rapporter palissa u propja qiegħed flaqa oħra għalkemm eh, jkun jista' jikkontattjakom jekk ikun eh, il-ħtieġa. Basikament, uh, il-kussjonijiet li xtaqt inqajem diġa ġew indirizzati, il-prioritajiet li ġew identifikati huma tajbin, il-possibiltajiet ta' metodi ġodda ta' l-ICT, u em uh, fil-fat ħafna kussjonijiet ma' ħafna siti fuq l-internet hemm problemi eh, mifruxa li għandhom xaqsmu ma' reklamar fuq l-internet u hemm punti li ma ġiex diskuss u li huwa importanti fil-ġejjini huwa li l-paġni tal-internet anzi il huwa dwar dawk il-paġni tal-internet li għandhom reklamar moħbi u ma jgħidux li qegħdin ifornu dan it-tip ta' reklamar jgħidu li qegħdin jiprovdu taħriċ għal eh, l-utenti ma fil-fat ikunem ir-reklamar u daw għet jistajrom fil-rigward tal-medicini offerti anka ta' medicini fuq l-internet u ridu naraw li dawn it-tipi ta' reklamar moħbi eh, mistur eh, muwix qed uh, iqarra bil-pubbliku. ġifiri fuq dan is sujġetti iridu nagħmlu xi ħaġa kustjoni oħra li inti semmejt kienet dwar il-data protection din hija importanti wkoll U f'din id-dinja digitali li aħna qegħdin ngħixu fiha bħalissa ħajkonna nittrattaw eh, dwar dawn il-kwistjonijiet tal-protezzjoni tad dejta aktar u aktar, aktar ma jgħaddi żmien. Huwa tajjeb ħafna li l-Kummissjoni Ewropea trid titratta dawn is-suġġetti fid-dettall aħna semina kellimna dwar ma' Sinra Cross u anka Sinra Redding għalet illi moċar li dan huwa mis suġġetti li kun qed titratta fid-dettall fil-futur. Min dak li smajna, mis Sinjura Redding naħseb illi għanna bazi li nistaw naħdmu fuq għamlet prezentazzjoni eccellenti l-bira u naħseb kooperazzjoni maħħa l-affarijiet jistaw jimxu b'mod tajjeb ħafna. Is-Sir Grazzi, ċer, għawnek għana kustjoni importanti ħafna li hija karakterizzata bil-fatt li l-affarijiet mixjin b'mod veloċi. Il-preżentazzjoni mis missur eh, Juvan kienet tajba ħafna. Ovvjament, ħadd ma qed li aħna kontra ir-reklamar, ir-reklamar huwa probabbilment l-wieħed l aktar affarijiet kreattivi uh, fil-soċjetà li ma ridux huwa li l-affarijiet ma jkunux esagerati. Hemm punti li huma ta' importanza kruċjali waħda tiġa semmiet issa u t-tieni waħda semmiet fuq fuq l-ewwel waħda hija jiena naqbel ma' Sinra Gabard u s-sur Juven illi hawnhekk għandna qegħdin nitkellmu dwar innovazzjonijiet uh, Eh, ta' zmenna. Uba, Iġifiri, reklamar li eh, palissa muwiex meqjus pala reklamar fuq l-internet. Issa, jekk aħna bxolna inkunu nistaw nejdu li dan huwa mir reklamar allura dan ħaj eh, ovvjament ħaj fisser illi aħna ħanġalu eh, li kunem bidla lejn kif aħna inħarsu lej l-affarijiet ċertu kumpaniji fil-servizzi eh, esterni ta' komunikazzjoni fil-fatt jimpiegaw nies biex jibatu missaġġi fuq l-internet u eh, ma jaqawx taħt is-servizzi tal-reklamar ta' dawn il-kumpanije, kanna għom bħala kumpanije tal-reklamar, allura nkunu qed nagħmlu punt importanti ħafna. Issa dwar il-kunċett tradizzjonali tar-reklamar u s-servizzi tiegħu jekk inħarsu lil lin mill-medja nafu eh, illi eh, emmek jgħat fuq skala aktar kbira. Eh, l-emails, per eżempju. U xaħġoħra li għal-sur ġovan, mill-krizi, e, eh, tħanna f'dibattitu li fih edin nistaqsu jekk hemmx bżonn l-intervent tal-awtoritajiet, però din mhix xi ħaġa li tista' tiġi deċiża fil-kumitat tagħna. fil-fatt ix-xejrit huwa li aħna nipretendu li l-awtoritajiet żommu eh, l-ordni jagħmlu monitorraċ, però forsi wasal li żmien ukoll imbidlu xi ftit l-affarijiet jiena għandi eh, il-passatemp eh, dan isu passatemp li janzi l-importanza unek nara fuq l-edukazzjoni tal-konsumatur Iprova eh, saqsi lil eh, studenti fi klassi kif huma eh, jifmu reklam hemm bżonn ta' intelligenza biex wieħed ikun jista' jagħmel għażla informata. Jiġifieri din hija xi ħaġa li rridu nżommuha f'moħħna grazzi. Jekk tinduna din dan il-punt din l-idea diġà qiegħda tidher fir-rapport. Grazzi la naqbel u li jħassir iktar interessanti imma nixtieq inżid punt ieħor. Kif qal is-Sur Roxfort jien inħoss illi aħna rridu inħarsu lejn it-tibdil kbir li qed ikun hemm fil-flussi finanzjarji ma' żmien kif li qed jidru ma' żmien u anke l-mark is-suq qed ikun taħt pressjoni rridu naraw l-istrateġiji li nistgħu nadottaw biex nistaw insibu soluzzjoni għal dan rridu naraw xanna bħala strumenti fil-parlamentana u f'parlamenti oħra. biex insibu mod kif nistaw, eh, insibu mod kif aħna nduru ma dan, eh, da, dil, ma dan ir-riklamar, meta nitkellmu fuq eh, riklamar tradizzjonali li huwa qed jiġi qed ikollu iktar pis fuq iktar informazzjoni. Unbat allura xejn ma jkun irregolat, bażikament dan kollu qed isir mingħajr influenza mill-Parlament u dinja xi ħaġa li aħna għandna niddiskutu għax aħna din hawnhekk bħala regolaturi, is-sitwazzjoni għadda tinbidel kompletament u naħseb se jkun hemm iktar flussi u aħna ma rridux li nikkontribwixxu għal dawn ix-xifs aħna stess. Grazzi Sinjura, il-kellim li jmiss. Grazzi li aħna naħsbu, aħna nem naqblu illi il- illi ir-riklamar huwa ta' importanza kbira u hemm bżonn illi rridu nirrekollawh u dan għandu effett speċjali fuq ċerti nisbħal per pereżempju it-tfal. Jiena nemmen li għanna kunu attenti li huwa importanti ħafna għal-kummerċjanti, għal-negozji. Allura jista' jkun hemm naħa lat pożittiv għal dan ir-reklamar anke f'dak li għandu x'jasam ma' sport. Però m'għandux ikun invadenti. Eh, irridu naraw xi jkun hemm miktub fuq il-bot biex niftehmu Mżon li tibqa din il-fiduċja tal-konsumatur fuq eh, il-marketing il, il li jisir u fuq is-suq. Grazzi. Il-kellim li jmiss. Mbatt nistieden is biex narek il-rapporter jkun xista jkun xiriti jala is-suġġett kifet Eh, il-shadow tagħna mhuwiex jietaw, però nista' nitkellem fismu tant smajta fajt interessanti mir-rapportew u kollegi oħra jidher li din id-diskussjoni se tkun ħafna interessanti fil-futur. Ovjament, ir-riklamar huwa fiċ-ċentru fil-qalba tal-ħajja tagħna u importanti li nirregolaw b'mod kif għandu jkun imma nerġaw lura li meta jkollna ix-shadow hawnhekk Grazzi, għan nitkellem fil-qosor ukoll, nixtieq ngħid illi eh, dan huwa suġġett verament interessanti u għemmim u għant importanza għall konsumaturi u l-Unjoni Ewropea u importanti naraw x'qed jiġri fid-dinja tar diklamar Issa dan huwa kamp li huwa vitali għal kumpaniji imma huwa importanti għal-konsumaturi għax huma qed iħallsu għal dan ir-riklamar, però rridu noqogħdu attenti dan x'ħajjiġi jiswilhom il-konsumaturi ma dawn li qegħdin iħallsu huma li qed iħallsu li jirċievu riklami mingħajr ma kunu konxi ta' x'qed iħallsu tiegħu u rridu naraw xista jsir meta l-konsumatur jirċievi riklamar li ma jkunx mitlub mhux sempliciment fuq l-internet immanka barra fid-dinja ta' barra qed nitkellmu fuq autoregolamentazzjoni jiena naħseb illi li għandna bżonn huwa ftehim e, propju mad-dinja tal-kummerċ fejn nistgħu naslu b'numru ta' regoli biex naraw kif jista' jiġi strutturat ir Grazzi tal-kontribuzzjonijiet huwa tajjeb li għandna numru ta' kollegi li huma interessanti interessati f'dan il-suġġett qed jien qed nimmaġina li ħajkun wieħed interessanti ħafna. Is-Sutja jixtieq jitkellem eh, eh, dwar dan is-suġġett peress li inti persuna pjuttost esperta. Grazzi u grazzi ħafna Sur Ġuvan tal-li għajjemt din il-kwistjoni daqshekk interessanti li huwa riflessjoni fuq l-impatt tad-dinja tar-riklamar fuq il-konsumatur li hija xi ħaġa li ovvjament bil-fors ħajkoll effett fuq il-ħidma kollha illi jem ma fil-direttiva ta' prattiċi mux ġusti ta' rridu nżommu f'moħna li rapport dwar l-applikazzjoni ta' din id-direttiva suppost se jsir is-sena dieħla jista' jkun hemm ċertu dewmien minħabba transpożazzjoni ta' direttiva li għatart imma riflessjoni ta' kutana ta'kom se servi ta' gwida eh, dwar kif għanna eh, noħduwa din id-direttiva li għad dokument ħaj il jemżon li tiġi aġġornata skont e, e, ta' dak li ssibu fil-rapport. Hemm żewġ punti nixtieq insemmi. L-ewwel dwar e, risposta li sur Rochford, ġifiri dak li għanna bħalissa bħala qasam orizzontali fil-fat ma japplikax esklusivament għal riklamar ma japplika għal kull prattiċi kummerċjali ġifir fit-teorija tapplika legalment għalmen u għet jgħajt il-kellim għal telekomunikazzjoni ta' riklamar jew prattiċi oħra kummerċali fuq permezz ta' l-internet zgull li tapplika għal riklamar ekkim sejjaħ moħbi, dak li sejħilom advertorials li jkunu tħallsu minn dawk li għamlu eh, ir-riklami iġfri kelma advertorju li hija fil-fatt eh, da fil-blacklist fil-direttiva u li suppost li hija assolutament u b'moċċar u mal-Unjoni Ewropea projbita. Xi kultant tiltaqa' ma' mal-fatt li m'hemmx eh, eh, problemi legali imma hemm bżonn li nkunu iktar ċari dwar l-applikazzjoni ta' direttiva. Iġifiri, dak li għandu xasamma l-internet jemżon ikun hemm iktar ċarezza u daw għandhom jitu fil-linji gwida intom u dak li ħassibu intom fi permessa tal-istudju ta'kom u rapportakom se jkunu fundamentali biex naslu għal dan. Xaħġa oħra li wieħed irid tizun f'moħħu il-punt ta' qabel l-aħħar u dawn li jekk forsi suppost problemi ta' regolamentazzjoni. Il-problema edha fuq fl-infurzar li hija kwistjoni li nistaw nitkellmu fuq f'dak li għandu x'esam mar-retikolat ta' dawk li jinfurzaw dak il-netwerk ta' protezzjoni tal-konsumaturi li jista e- isib dawn il-problemi fuq id-dawn it-tip ta' transazzjoni transkonfinali permess tal-internet, unbat it-tip ta' riklamar li janna jis, forsi jista' jkun suġġett ta' paper tal-inizjattiva tal-Komissjoni li għanna li għanda tħares fl-istudju ta' id-direttiva tal-prattiċi kif ukoll id-direttiva tal-protezzjoni tad-data. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. U kun, jina kontent li għet nil li l-Komissarju Cruz biex tal inna id-diskussjoni l-lum waqt li da tpoġġi bil-qeda sempliciment biex indaħluha fil-laqatana, fil-diskussjoni tagħna qed nitkellmu fuq il-riklamar u l-effett tiegħu fuq il-ħajja tal-konsumatur inti se tħares lejn ċerti kwistjonijiet dwar notifiki ta' protezzjoni ta' data u koll jax ħaġa illi nixtiequ nindirizzaw dwar allura. u jiena kuntent li nerġgħu nilqaw Giuseppe Monti Is-Sur Ġuvan tixtieq tagħmel xi punti biex tala il-suġġett imma biex nirrivedi immorru lura l-iskadenza għal-rapportijek għat-traduzzjoni huwa 24 ta' ġunju unbat 12 u 13 ta' lulju għall-istudju tiegħu bat skadenza l-emendi 8 ta' settembru, konsiderazzjoni ta' l-emendi u voti 29-30 ta' settembru bat suppost ottubru jew l-ewwel plenarja ta' novembru. U dinja l-iskadenza tagħna, timetable li għandna qudiemna dwar revizjoni ta' direttiva tal-ICP. Tixtieq ta' xi rimarki l elu is-Sur Ġival? Sempliċement li għandna biċċa xogħol u rridu nagħmluha. Grazzi ħafna, qed il-President, grazzi ħafna lilkom ilkoll li kontribwejtu kif diġajet u huwa ta' pjaċir speċjali li qed nilqa' fostna l-Kummissarju Cruz illi għandha x'taqsam ma l-agenda addizzjonali u dinja l-ewwel darba li għadin l-għawk fostna, sinjura. Intefa il-mikrofonu tal-President. Il dawn u is sujġet li għannu ma parti importanti tal-portafol tiegħek u naħseb li għandek żmien interessanti u ta' sfida dimek. Aħna rajna l-aġenda il-programm digitali naf li edawnek hawnhekk speċifikament fuq il-programm tal-ħidma tiegħek għal-futur li aħna se jkollna ħafna x'naqsmu miegħu imma naħseb li l-membri ħaj kollom l-opportunità biex jamlu l xi mistoqsijiet u anka dwar xi aspetti dwar il-programm il ta' il-programm digitali li għandek u għassew li għanna f'dan il-dokument l-ambizjonijiet tijek għal dan il-program. Nasib li ħat titkellem dwar dan u għandek eh, rigal, għet eh, sena rigal speċjali, pero mux sena jidu l-kalissa. Allura għal boħra, merħba bik, senjura, u wara li titkellem int ħajkolna round ta' intervenzjonijiet, forsi tli ta' kull darba biex imbagħad inti tirrispondi Unbat ikolna madwar si għal din id-diskussjoni. Allura, għandek il kelma Grazzi, President, u onorevoli membri tal-Parlament. Fitmim din il-laqa nispera illi minkejja illi intom eh, veru xortu tibqaw onorevoli u intom membri, pero nispera li intom xbib u ħana mill-aħjar biex inġibkom miħaj għal din id-deċiżjoni li għanna punti li huma ta' importanza kbira li għadin iffaċċjaw fil-futur qarib u anka fil-futur mhux qarib dwar il-responsabilità li għandi imma l-ewwel tliet xhur fil-kariga nassigurakom li jiena diġà kell ħassejt li dan eh, din ir-responsabilità hija l-aħjar waħda, eh, l-aħjar responsabilità li tista' jkollok hija waħda kreattiva, intelligenti, qatt ma jkollok moment eh, illi ma jkollokx tagħmel u jinvolvi u jġib flimkien is-setturi kollha fil-komunità tagħna. U verament hija responsabilità portafoll ġifieri illi inti għan trid tkun akkumpanjat minn numru konsiderevoli ta' nies biex inti ikollok suċċess biex ngħidlek Wara li qed dan, ovvjament, jiena mhux biss nixtieq imma nittama u rrid il jintu tkunu tistaw takkumpanjawni f'din it-triq biex naslu għal futur aħjar fl-Ewropa biex najtek. Issa, nitkellmu fuq il-programm digitali, l-agenda digitali verament huwa prodott tal-Kummissjoni m'għandix għalfejn nispjegalkom dan. Imma l-udjenzi oħra neħtieġ nispjega li mhijiex prodott biss ta' kummissarju wieħed imma prodott E, tal-Kummissjoni kollha jiena għandi bżonn din il-linja inkella ma jkollix suċċess assolutament għax fl-aħħar tal-ġurnata il-kollegi tiegħi huma involuti fl-implementazzjoni ta' dak li qed niddiskutu imma mhux biss tal-Kommissjoni għandi bżon l-appoċ manka tal-Parlament u għalek jina kontenta li ninsapaw foskom u d-diemkom mhux biss li kolli opportunità li nispjega dan kollu imma biex ikonna dibattitu diskussjoni flimkien biex naraw x'inhuma l-opinjonijiet tagħna u l-punti ta' interess. U bilħa din mhijiex it-tieni kwistjoni li jiena nixtieq nitkellem fuqha anka il-Kunsill u nixtieq ngħid il-Kunsilli għax huma l-konsilli li huma ta' importanza u li għandha tkun Eh, sforz kombinat, sforz eh, ta' grupp. <clears throat> U allura jina spiegajtilkom xini l-proposta, aħna pjuttost entuzjasti fuqa u nafu li għanna ċertu appoċ. U sissa, eja, nittamaw li l-affarijiet jibqaw mixin sewa u li jintom tkunu fuq in-naħatijaj Issa li qed nitkellmu fuq il-proposta tal-Kommissjoni li huwa prodott eh, tal-Kommissjoni dan huwa biex ngħidlek l-ewwel flagship tal kummissjoni u li ħal President Barroso eh, fil-ħarifa li għadda dwar il-Vizjoni 2020. Dan huwa il-flagship, dan huwa l-ewwel deċiżjoni kolleġjali dik hija l-kelma, kolleġjalità Allura din hija ħaġa importanti. Fuq ix qegħdin niffukaw fuq din l-aġenda diġitali. Għandna seba' kampijiet ta' soluzzjonijiet. Ovvjament nistgħu niddiskutaw, niskutu oħrajn. Dan huwa ta' mill-linji ejja naraw li it il-lingwaġġ li nitkellmu jkun ċar, li jkun realistiku u li ma jkunx xi ħaġa li tkun eh, inżomwa isajja l-Bibja. li tkun hemm ċerta flessibilità. Fl-opinjoni tiegħi dan għandu jkun prodott komunikativ ħafna. Mela, għanna seba, eh, għanna seba kampiet ta' problemi u soluzzjoniet. Għanna frammentazzjoni f'dan is-suq digitali għanna ċiberkriminalità u għanna problemi u għanna nuqqas ta' investiment fil-retikolati u għanna riċerka insuffiċenti fl-innovazzjoni għanna nuqqas ta' l-terizmu u arfien digitali u għanna problemi u sfidi fis soċjetà allura jekk tippermettu li eja imħammur f'dawk il-kampijiet l-ewwel meta nitkellmu fuq is-suq waħdieni digitali fej ikun hemm fostati membri ikun hemm l-istess pattern digitali u dan nisperaw sa tmiem is-sena l-impatt dwar id-direttiva tal-e-commerce u qed nitkellem fuq l-e-commerce fuq is-suq online tal-internet li idaħħal fih diversi msierba. Jien ukoll għandi proposta tal-estensjoni tad-direttiva Għawnek edha taqbess edha tajt il-President, edha tajt il-Komissarju. Għet nitkellem fuq id-direttiva tal-e-commerce. Għet natikom l-input dwar l-e-commerce dik li ħaqqa. Unistow għanna r-rapport ta' Pablo Sardias u inti fil-fat President id-diskutajtu l-biraħ. Għajna informata tajjeb dwar dan u biex naslu għal suq uniku digitali aħna irridu niftħu l-aċċess għal kontenut dan huwa importanti ħafna irridu nużaw aħjar il-potenzjal ta' distribuzzjoni online tal-kontenut dan ifisser li nipromovu e, e, l-aċċess transkonfinali fuq online biex bekk ikollhom aċċess għalih il-konsumaturi kollha u li natu offerti attraenti bi prezzijiet raġonevoli għal kulħadd u bekk ikun hemm rimunerazzjoni għal proprjetarju propju. U duneta fil-qalba ta' diskussjoni tagħna wara smigħ pubbliku f'April, il-Kummissjoni bdiet taħdem fuq direttiva AFAS biex tiffaċilita eh, il-kontroll ta' licenzji u kontroll tal-copyright. Aħna u koll se niġu kif diġa tħabbar fl-agenda digitali sal-axħar tal-2010 b'karta ħadra li tindirizza l-opportunitajiet differenti li hemm involuti fil-iżvilupp ta' distribuzzjoni online ta' xogħlijiet Ewropej u kontenuti ieħor sal-2012 aħna ħanerġgħu nirrevedu s-sitwazzjoni biex naraw x'hemm bżonn isir iktar. Ixla hawnhekk intom taraw fil-kooperazzjoni mal-Kummissjoni aħna maħniex qegħdin fuq insuqu l-karozza imma aħna qegħdin naħdmu mal-Kummissjoni. Aħna qed natu opportunità ċara ħafna jekk ma taħdimx jew edha tfalli allura naġixxu mbagħad minn dakinhar kull opportunità kull implementazzjoni set nieħdu kont tiegħu biex aħna nkunu miftuħin biex naslu u biex naraw x'inhi l-aħjar deċiżjoni biex li tittiet. Imma aħna tnej inkunu konxi illi l-problema imson insibu soluzzjoni għalija. Umbat Importanti allura għal transazzjonijiet transkonfinali li konna is-sepa. Jina u koll nishtiq li konna estensjoni ta' direttiva tal-firem elettroniċi għall-interoperabilità u identifikazzjoni propja tal-identità permezz ta' din il-firma elettronika. U aħna rridu nibnu fiduċja digitali u allura aħna irridu nkunu konxi ħafna illi, illi ma jkunx hemm fiduċja biżejjed u allura rridu noħorġu qafas regolamentarju għal din l-identifikazzjoni sal-2012 allura li tqassar l-użu diġitali tal-utenti biex bekk tiżdied il-fiduċja meta jiġu l-utenti biex jixtru minn fuq l-internet l-implementazzjoni wkoll eh, it-tieni post għandna l-interoperabilità u standards dawn għatem ħafna nuqqasijiet fl-standards biex naslu għal standards għatem e, xi nuqqasijiet fl-autoritajiet u fil-public procurement u għalek għanna bżon iktar standards ICT ġewwa l-Unjoni Ewropea u dan għandu x'jaqsam mal-politika ta' standardizzazzjoni Ewropea u l-interoperabilta sal-2010 biex bekk nużaw l-iżvilupp dwar ICT permezz ta' konsorzja u gruppi ta' kumpaniji. Diġà dis-sena l-Kummissjoni għamlet strateġija ta' interoperabilità Ewropea u għafas għal dan. It-tielet fiduċja u sigurtà aħna għandna bżonn intejbu il-kapaċità biex nipprev manħall ma nippermettux biex nindunaw bi u biex naġixxu meta jkun hemm daw il-problemi. Għanna naġixxu malajr permezz ta' strumenti adattati u ovvjament li jkun hemm responsabilità maqsuma bejn individwi, korpi e, pubbliċi kemm ġewwa djar kif ukoll globali F'Settembru l-Kummissjoni ħadd tippreżenta eh, proposta dwar Aġenzija ta' Sigurtà u Legali dwar attakki fuq l-internet u attakki fuq sistemi tal-informazzjoni bilan ta' reviżjoni ta' direttiva li jem bħalissa kif ukoll naraw xis xem e, eh, affari ġodda biex għal dan il-mekanizmu u biex naraw xi risposti għandu jkunem li ma jkunux limitati għal metodi leġislativi. Un batanna il-trasparenza u kontroll li huma għandhom ikunu l-linji gwida tagħna. U ovvjament jien inkoraġixxi sur President eh, lill-kummerċ dinja tal-kummerċ biex jagħmlu eh, affarijiet ġodda u biex bekk jgħinu il-dawk li jużaw l-internet biex bekk ikun hemm autoregolamentazzjoni. Ir-raba' aċċess tal-internet li jkun maġġel ħafna il-fuq qoddim tal-aġenda digitali hemm u naf li qed nieħu riskju, però naħseb li dan huwa il-messaġġ xiera u għana namlu mill-aħjar biex nuqotu fuq dan. Iġvi sal-2013, Sur President, huwa verament delwat bilħaq l-Ewropa diġa koperta mish ħażin, imma bżonn illi intejbuh dan anka fil-kampanja. U dan huwa il-bażiku fl-2013 imma għandna bżonn nagħmlu iżjed biex nilqaw it-talbiet u ħtiġijiet ta' servizzi ġodda. Irridu inkopru b'mod wiesa u il- u naslu għal 30 megabytes kull sekonda u nippermettu int konnessjoni tal-internet li jkunu għola minn 100 megabytes kull sekonda għal iktar minn 50% tal-popolazzjoni sal-2013 u għandi din il-kart u d bid b'daw l-iskadenzi li jena e, ġbart mill-agenda digitali, mux di bis li, di mux bis li aħna nemnu, mux bis li jahna nemnu u dak li jem bżon li aħna namlu unwet u. U din tkun jew is-sikkina jew inkella bil-appoċ ta'kom inkolli l-opportunità illi jekk tippermettu li għandi dawn il-kards għalikom bl-iskadenzi. Iġifri għanna bżon aċċess għall-internet maġġel ħafna ħafna. Il-broadband hija kwistjoni affaxxinanti miex parti fil-agenda imja komunikazzjoni li ħatiġi adottata iktar tard u tkun il-qafas komuni biex nilqaw biex naslu għal daw il-mira u għanda hija proposta ta' politika Ewropea pjuttost eh, eh, enormi, ambizjuża biex naslu sal-2015 biex jkollha miri ċari fejn irridu naslu għal miżuri ta' implementazzjoni. Fl-istess ħin aħna ħan noħorġu rakkomandazzjoni għal ġenerazzjoni li jmiss dak li għandu x'aqsam ma' aċċess biex nagħtu gwida li hemm bżonn għal korpi għall awtoritajiet nazzjonali regolatorji biex jaħdmu fl-istess ħin jissalvagwardja l-kompetizzjoni spera jintom tistgħu taqblu maħna dwar dawn il-prinċipji. Iġifiri illi il-konsumatur fil-fatt huwa sovran. Il-ħames punt huwa dwar ir-riċerka l-innovazzjoni aħna rridu nillefaw iktar il-prokura privata u fostel kumpaniji biex nirduppjaw l-ispiża annwali għal 11 biljun euro sal-2020 u aħna żgur għanna niproponu wkoll aċċess aħjar għal mezzi ta' riċerkaturi zazax għal fondi ta' riċerka ġodda Naf li dan huwa punt interessanti għalikom jiena naħseb li rridu nieħdu kont illi ġeneralment kwistjonijiet innovativi qed jibdew fih dan is-semmi u allura huwa ta' importanza kbira dwar li nibdew anka riċerkaturi żgħażagħ ta' żgħira biex ma noqogħdux indumu ħafna formoli u ħafna red tape u għaffajt eh, li idumu. Idu nħaffuħ dan il-proċess. Fl-axħar, l-axħar kamp, għandu x'jaqsam ma l icity u l-benefiċċji lis-soċjetà u hawnhekk hawn ħafna opportunitajiet li għedin nitilfu biex nindirizzaw e, għandek it-tibdil tal-klima, popolazzjoni li għadha kull mod tikber fi żmien, trasportazzjoni, semmi kemm trid. Infakkarkom dwar waħda mill-azzjonijiet u ħanibdew bina nfusna naħseb illi jagħmel sens illi nipprovaw ukoll illi eh, il-mod kif aħna naġixxu jikkonforma mal-messaġġ u dan huwa il-gvern elettroniku. L-isfida huwa li jkollna servizzi online li jaħdmu b'mod transkonfinali. Allura l-Kommissjoni qed tipprepara pjantazzjoni li ħad tiġi adottata l-2010 li tindirizza eh, x'għandu jsir fil-ħames snin li ġejjin mobilità fih dan is-suq uniku u iktar użu ta' servizzi. Aġenda daqshekk ambizzjuża u kbira bħal din għandha bżonn implementazzjoni effettiva u struttura ta' governanza e, e, b'saħħitha. U aħna għandna aħna għandna l-intenzjoni fih dan is-servizz tal-Kummissjoni għawt e, grupp ta' governanza li taħdem flimkien b'kooperazzjoni ma' l-Istati membri u li tiżgura li l-azzjonijiet tagħna ikunu riflessi b'mod adekwat fuq livell nazzjonali kif ukoll magħkom il-Parlament Ewropew kif ukoll ma l-imsieħba kollha u dawk li għandhom x'jaqsmu ma dan suġġett li norganizzaw kull sena assembleja eh, fuq l-era digitali u nġibu dawk kollha li huma parti minn dan is-suġġett. U jekkis, u jitċekjaw, eh, jikontrollaw jekk dan kollu u xed isir kif suppost. Mbagħad għandna eh, nirrapportaw dan lill-Kunsill Ewropew Issa, xie kwissjoniet ta' zid li jen nishtiq inżid, f'ġunju se prepara, se prezenta eh, rapport eh, temporanju interim dwar il-roaming charges, dawn il-roaming charges għedin iktar jinżlu, pero dan is-suġġett huwa importanti u jiena ġibtu dal-messaġġ minnantkom u qed nitkellem ħafna u partikolarment fuq ir-retail data roaming. Fid-diskors li għamil l aħħar f'Pariġi fil-konferenza li kelli għamil ta' ċara ħafna il-regoli ġodda tal-komunikazzjoni elettroniċi huma importanti biex aħna insibu soluzzjoni għal problemi li qed jitqajmu. U f'dik dak id-diskors jina qed li nevitaw li natu eh, tweġibiet maġla qabel ma nkunu rajna xistaw jkunu il-problemi potenzjali. Jekk aħna nkunu emozjonali ma jaqbilx. Allura rridu nkun nimxu b'mod attent u naslu għal, soluzzjonijiet tajba permezz ta' konsultazzjoni pubblika nittama li jkun qabel ma nieqfu għas-sajf u b'naraw xista jsir għall-intervenzjonijiet. Regolatorju nixtieq nerġa' ngħid il-prinċipju li jmexxina. Libertà ta' espressjoni, hija fundamentali, trasparenza ma nistawx ninnegozjaw fuqhom, rridu ma mm, hemm bżonn li nwaqfu prattiċi li huma ħżiena li jiddiskriminaw fuq il-kompetituri u għana nappoġġjaw l-innovazzjoni biex aħna jkollna modelli ta' kummerċ li jkunu ġodda u aġġornati. Is-servizz tiegħi kol diġa' qed jagħmel konsultazzjoni pubblika dwar komunikazzjoni elettroniċi, int kif tafu, aħna da bdejniħ e, eh, dal-axħar fil-bidu ta' dil-rebbija, għanna l-pakket mbatta telekomunikazzjoniet u l-mistoqsija importanti mod partikolari hija dwar jekk id-dispożizzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar is-servizzi għandux rwol jekk iva jew le biex jilqa' E, e, għal dawn il tal Allura konsultazzjoni pubblika importanti, konsultazzjoni miftuħa u edha online fuq il-website tagħna. Bħalissa għanna ħafna xogħol biex neżaminaw l-konsultazzjoni tagħna rrid nagħmilha ċara magħkom nenfasizza illi jien m'għandix orjentazzjoni preliminari tal-istadju. Allura dik hija l-pożizzjoni tiegħi. Dal-eżerċizzju ma jistax Eh, eh, ma jistax jevita illi ma jħux kont ta' ċerti il-fatturi kif semmejt diġa. U għalek jiena zgura li s-servizzi tiegħi unis eċċellenti li għandi aħna rridu naħdmu fuq fuq il-punti kollha li jitqajmu fuq dan is-suġġett u daw zguret jieħdu pjaċir jagħmluh. U naf li qegħdin jiffaċċjaw ħafna problemi. Aħna rridu nieħdu kont ta' l-inċentivi fuq deċiżjoni ta' investiment fit-tul u il tħolijiet li hemm eh, li hemm eh, fidejna. U bilħaq din Sur President hija l-ikbar sfida li għandna. Aħna għandna bżonn il-membri kollha f'dan is-suġġett biex ikunu involuti u manat u ma ninjoraw il-ħadd u allura importanti li aħna nkunu nimxu b'mod li jirrispetta tal kulħadd u rwol ta' kulħadd imma żgur iridu naslu għal riżultat komuni u jiena għandi l-intenzjoni li niġib din il-komunikazzjoni fil-ħarifa biex naraw l-eżitu finali tal-konsultazzjoni li qed issir u dwar l alternativ li għandna l din il-politika biex nħorġu mbagħad bi proposti leġislattivi u mbagħad inkunu nistgħu naġixxu anke fuq din. Wara li jedda kollu, nixtieq nil l-mistoqsijiet tagħkom. Uh, well, thank you very much indeed for Commissioner. I... Grazie tassew, Komissarju. Ta' revizjoni mifruxa ħafna ħna dinna prezzawa. Għaliex naħseb li ta' kollu li tkellimt dwaru inti jolqot aspetti ta' xogħolna l-iktar l-aħħar parti fejn jiena kon privileġġat li nkun rapporter tal-Kumitat dwar revizjoni tal-pakett Telekom id-drittijiet tal-konsumatur u servizzi universali. Forsi nsen dwar dan aktar tard. Grazzi tal-li prezentajtinna il-miri tijak u forsi il-membri jiftakru biex iġbuħom maħħom kull darba li inti tiġi għonek. Ma kont l-ewel komissarju li għamil dan li qassamtinna dawn il-miri. Għanna nofsi għal mistoqsijiet. Jina kont qed proponi biex nizguraw il-li kull grupp politiku jkun jista' jgħid xi ħaġa hawnhekk, gruppi kollha f'dan il-kumitat. U għalhekk jiena nissuġġerixxi li jkollna l-ewwel round min-naħa tal-gruppi politiċi. L-Onorevoli Xwar, l-Onorevoli Gephardt, l-Onorevoli Kreutzmann, qed jirrappreżentaw l-Onorevoli Buzoj, l-Onorevoli Engstrom, l-Onorevoli McClarkin u l-Onorevoli Ċantafilidis. Keġobkom għamlu kummenti jew msoqsijiet fil-qosor, u mbagħad l-Onorevoli Korra da Santos, l-Onorevoli Rapti, l-Onorevoli Mendes, l-Onorevoli Ijuvar, l-Onorevoli Arias u kol, l-Onorevoli Turinen. Nishtiq nekoraġikum biex nizomu fil-qosor fil-mistoqsijiet tagħkom. Se l ewel round ta' sitta, u t eh, tikkumenta tal kummissarju u mbagħad round ieħor ta' sitta. U jinsen zejt l-aħħar punt tiegħi bħala President fl-aħħar, l-Onorevoli Xwab. Grazzi tassew ta' din il-kart dan huwa metodu xifti tantik li inti għażilt jiena sorpris li ma tajtniex xi USB stick. Issa jiena nixtieq nirringrazzjak ta' dokument komprensiv li għandna hawnhekk u ġie maqbul b'mod orizzontali mis-servizzi kollha tal-Kummissjoni. Naħseb li huwa ambizzjuż ħafna u jina naħseb li inti tista tkejjel il-kisbit tijak jekk jintlaħqu dawn il-miri. Ser tkun ħaġa ambizjuża ħafna. Jien nixtieq nikkummenta dwar erba' mill-azzjonijiet tiegħek, jiġifieri sal l-2020 ikun hemm strument li jmur lilin mid-direttiva ta' drittijiet tal-konsumaturi diġà ġiet adottata. Dwar notifika tal-ksur ta' sigurtà. Jiena ma naħsibx irridu nkunu inġenwi hawnhekk. Jiena naħseb li hemm ħafna rieda politika fuq il-livell tal-Unjoni, ma l-kwistjoni hawnhekk hija x'ser jaħsbu l-istati membri. Jista' jkun illi hawnhekk niltaqgħu ma' xi problemi dwar ir rapport bejn l-Unjoni Ewropea u Stati Uniti fuq l-Internet. Jiena naħseb li hemm differenza strutturali għal fl-Stati Uniti fis-settur online huma għandhom sistema differenti biex huma jipprovdu notifika dwar credit cards per eżempju għandhom sistema ta' sew differenti. Si drabi kun diffiċli ħafna li wieħed jordna xi prodotti hemm tradizzjonijiet differenti. Għalhekk fl-Ewropa rridu nkunu realistiċi dwar x'nistgħu nistennew. Mbagħad dwar zona unika ta' pagamenti fl-Europa jina naħseb illi il ċittadini irid ikollhom l-opportunità li jagħmlu eh, kummerċ fuq l-internet, imma ovvjament hemm kwistjoni marbuta mal-lingwi rid naraw kif jitħallsu l-pagamenti, kif nistgħu niżguraw sigurtà tal-protezzjoni tad-data. Jekk dan nistgħu nagħmluh, mela allura nistgħu niksbu ħafna suq Digitali Ewropew. Grazzi mens, l-onorevoli Gepard. Grazzi ta' sew, Signor commissario. Grazzi ta' sew ta' ġidma tijak. Meta jiena rajt il-komunikazzjoni l-bira, jiena jett tajja pwis, għawnek għanna xaħġa ta' bilħak konkreta, xaħġa illi nistaw naħdmu bija. U jiena din il-ħaġa toġobni. Jiena nishtiq nikkumenta fuq ħafna mill-azzjonijiet, imma se nikkumenta fuq tlieta biss. L-azzjoni ewlenija numru erba' hija waħda mill-ikbar u kompetazzjoni tkellem dwar assur xwab ukoll. Mbagħad ukoll inti tkellim dwar l-ispożizzjonijiet ta' collective redress. Il-fiduċa tal-konsumaturi importanti li ktar jekk qed ikun hemm kummerċ transkonfinali, per eżempju, kif jistgħu jużaw drittijiet tagħhom meta huma jeħtiġuhom din il-soċjetà sew importanti huwa importanti jekk aħna nkunu nistgħu naġlu fil-ħidma tagħna xdej dan jgħin biex il-konsumaturi jkollhom aktar fiduċja. Nixtieq nitkellem ukoll dwar azzjoni numru 10. Hija aktar mistoqsija. Dan huwa qasam ta' sew interessanti imma huwa diffiċli wkoll li jinwettqu din l-azzjoni ewlenija hawnhekk. X'ngħidu dwar il- kompetenza tal-utenti professjonisti. Kif nistaw nidentifikaw eħtiġijiet tagħhom? Inti realizzajt li l-kumitat tagħna huwa responsabbli mill-rikonoxximenti u l-kwalifiki professjonali. Kien hemm xi ħaġa li jien oġbitni ġifiri li fuq livell tal-Unjoni Ewropea aħna qegħdin rridu naġixxu b'mod aktar maġġel mill-pajjiż eh, infushom. Ġifieri il-diplomas nazzjonali rridu jirċievu rikonoxximent reċiproku jekk dan ikun possibbli fuq livell Ewropew. Jiena naħseb li din hija dejta sew interessanti hija xi ħaġa li aħna nistgħu nitlu f'aktar dettal dwarha. It-tielet u l-aħħar punt tiegħi dwar l-azzjoni ewlenija numru 12. Biex ikun hemm miżuri għall evalwazzjoni tal-effiċjenza tal-enerġija naħseb li dan il-punt huwa tassew importanti ma ddiskutejniex sekk spiss fil-passat ma diskutajniex bizzejiet fil-passat jek naraw search engines, il-magneta tiftix fuq l-internet. Ndunaw li din ma tiswix ħafna għall-individwi għall-utenti. Iżda, jekk search engines ma jkunux wis preċiżi u jħed jaħla ħafna enerġija u għalek u importanti illi aħna nitrattaw dawn il kustanieta li spess jintasew l-Honorable Horseman. Grazzi, Sur President. Inti, Senjura Cruz, ressaqt program ta' sewan bissu, sadni kam rajt il-kartijak. Ja, interessanti ħafna. Inti ser tibqa eh, mana, ser tkun edha taħdem pala komissarju sal-2015 u mux ser tkun triq faċli għalik. Inti semmejt li jem 34% tal-popolazzjoni li mhumiex jużaw l-internet. U inti qiegħda tgħid ukoll illi rridu nżidu dan l-ammont, din hija xaġa tajba, għandna bżonn ta' fiduċja, għandna bżonn ta' fiduċja fl-e-commerce, għandna bżonn ta' fiduċja fis-sigurtà fil-protezzjoni tad-data. Irridu niżguraw li jkun hemm aċċess għall-internet u koll identifikazzjoni tal-użu, dawn huma affarijiet interessanti u koll huma l-qalbna fi dan il-kumitat. Aħna hawnhekk nitrattaw l-aġenda digitali u rdu niżguraw li inti jinaxilek tilħaq l kollha tiegħek. Ovvjament nafu li inti tista' tilħaq l tiegħek biss meta kulħadd jinvolvi ruħu b'mod attiv u kostruttiv. Fl-2009 aħna stajna niksbu miżuri hawnhekk illi kienu tajbin għall europa U illi eh, permezz tagħhom iċ-ċittadini bdew japprozzaw l-Ewropa, qed nitkellem dwar ir-roaming, nistgħu wkoll naraw il-regolament roaming 3 biex ikonna t-tip ulterjuri hawnhekk. Din hija kwistjoni importanti għaliex bekk iċ-ċittadini kun jistgħu jappressaw aktar l-Ewropa. Narfu li Engstrom, l ħagħu nishtiq nirringrazzja l sinjora Komissarju tal-komunikazzjoni tagħha, naħseb li hija komunikazzjoni ta' sew pożittiva jinsab ħerqan biex naħdem flimkien mal-Komissjoni dwar dan. Irridu nibdew nirriformaw drittijiet tal-awtur biex din tiġi konformi ma' realtà u tieħu vantaġġi wkoll mit-teknoloġiji l-ġodda. Irridu nisalvagwaldjaw in-neutralità tal-internet din hija xi ħaġa importanti immens. Fl-opinjoni tiegħi jidher illi bħalli kieku ser ikonna bżonn ta' din ir-regolamentazzjoni aħna maħnix qegħdin iħu vantaġġ mit teknoloġija ġdida, maħnix qegħdin nagħmlu suq uniku għaliex jiswa eluf ta' euro għal kull gigabajt biex nagħmlu data roaming fi l-Ewropa. Jiena eh, sodisfatta xawn ħafna affarijiet tajbin. Nixtieq nagħmel mistoqsija dwar l-azzjoni l-enija numru 5, l-interoperabilità u l-standards. Dawn huma kwistjoni ċentrali. Iżda hemm tħassib fost eh, nies li kummentaw dwar l-internet. Hemm xi għajdut li abbozz bikri ta' dan għal interoperabilità u standards miftuħa u eh, l-aġġettiv miftuħa twaqqa Jiena qed ngħidlek għaliex aħna qegħdin nistennew l-innovazzjoni ssir mingħand l-SMEs u differenza bejn standard miftuħ u standards raġonevoli u mhux diskriminatorju hija differenti, hija differenza hija kbira mens għaliex eh, jekk kumpanija kbira tonfoq xie lufta euro mhix ħaġa kbira, imma l-kumpanija żgħira ta' bil tista' tagħmel differenza jekk huma jkunux interessati li investu jew le. U għalhekk l-standards iridu jkunu miftuħa u din hija xi ħaġa ċentrali. Mod ġenerali nasab ħerqan ħafna għal-ħidma tagħna. L-Onorevoli McLarkin. Grazzi, Sinjura Kummissarju tal-kummenti tiegħek u tal-li urrejt id-determinazzjoni tiegħek biex inti tikseb riżultati. Fil-kostituenza tiegħi fl-East Midlands, li hemm komunitajiet rurali li għadhom qegħdin jistennew l-ewwel konnessjoni broadband tagħhom. Huwa Importanti li kunem l-accessibilità tal-internet fl-Unjoni Ewropea. Din hija importanti kemm għaċ-ċittadini kif ukoll għall-intrapriżi fejn dan l-Unjoni Ewropea. Jien nixtieq nistaqsi kif ser tiżgura inti illi l-istati membri kollha jirċievu dawn is-servizzi u dan isir b'mod ugwali wkoll aħna ser inkunu nistaw nilħu l-anijiet illi għanna sal-2013 dwar il-basic broadband, inti u koll tkellimt dwar la tura u l-enin. U importanti biex aħna niksbu riżultati li aħna mal-operaturi l-kbar nibnu relazzjoni. U maġaw mistoqsija biex investu fi teknoloġija, biex ikollhom dan ir-rwol. Iżda fl-istess waqt aħna qegħdin namlulhom ħafna leġislazzjoni u għalhekk u importanti li kunem hemm relazzjoni bilanċata biex niżguraw li nkunu nistgħu neħu r-riżultati tagħna l-kostituenti tagħna. Grazzi. L-Onorevoli Tranta Jena Jiena nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju tal-li prezentatina l-programm tagħha ba' ċarezza huwa programm ambizjus u wieħed jistaqsi kemm hu possibbli li jinkiseb fil-limiti tal-ħin illi ġew prezentati. Jina nisab herqan. Nara, ser ikun ir-riżultati tal-konsultazzjoni pubblika u koll l-involviment tal-Parlamenti Nazzjonali. Għaliex dan il-programm <coughs> jolqot il-ħajja ta' kulħadd fl-Unjoni u jiena kont qed naħseb kif jista' jkun possibbli illi nilħu kull ċittadin. Aħna nisabu ħerqana illi naraw l-inizjattivi kollha dwar dan is-suġġett u se nippruvaw nagħtu l-kontribut tagħna hekk kif aħna navvanzaw bil-ħidma. Eżis kollegi, fadlina biss 20 minuta. Jekk il-komissarju tagħti erba' tweġibiet issa forsi kulħadd ikun jista' eh, jinvolvi fid-diskors. Nixtieq nagħmel proposta l-kellima li jmiss Jina qed proponi biex natikom minuta kull wieħed. U jina ekser nagħmel ukoll biex natikom eżempju. Biex bekk dan jihdinna madwar 10 minuti u l-kummissarju jkollha 10 minuti biex twieġeb. Tajjeb għalik, tajjeb wisq. Jiena u koll ser nitkellem minuta. Biex natikom eżempju, jiena kummissarju xtaqt nistaqsik, specifikament, li inti għamilt ħafna enfasi fuq ir-rispons li inti serittina ta' ser t-rapportanna dwar ir-regolament ta' roaming. Iżda f'dan il-komitat dwar id-direttiva ta' servizzi ta' dritti tal-konsumatur hemm ħafna affarijiet li jistgħu isiru issa. Jien nixtieq nistaqsik jekk inti tistax tirrapportana mara kemm jista' jkun dwar dawn il-kwistjonijiet hemm oħrajn. Apparti dawn, waħda dwar l-importanza li n-numru tal-mobile tiegħek ikun jista' jiġi trasferit mal lajkem jista' jkun li suppost qed jiġri bħalissa, it tini net hemm restrizzjonijiet dwar it-termin tal-kuntratt u t-tielet net hemm rekwiżiti ġodda dwar informazzjoni li tiġi qabel il-kuntratt u kol standards ta' kwalità. Ir-raba net hemm rekwiżiti ġodda dwar it-trasparenzi fil-prezzijiet u u tqabbil tal-prezzijiet. U għalek jien nixtieq nistaqsik jekk tagħtix il-pakket ta' drittijiet tal-utenti l-istess importanza li inti tajt ir-roaming dwar il-rapportaġġ. Aħna għamilna ħafna xogħol favur il-konsumaturi u nixtiequ li jkun hemm l-istess approċċ. <coughs> Kjożbok. Onorevoli Correra de Campos. Grazzi, Kommissarju. Inti semmejt il-kontratti pubbliċi bħala qasam fejn taħseb illi hemm ħafna vojt. U teħtieġ leġislazzjoni, ovvjament l-akwist pubbliku huwa importanti immens. U li tendering tista' tkun strument, jista' jkun strument ta' sew importanti. Aħna mħasba dwar id-dew minn fil-pagamenti pubbliċi. Aħna neħtieġu l-istrumenti kollha biex nisviluppaw li tendering. Aħna nittamaw li, li tendering it-tejjeb it-qabil tal-prezzijiet, trasparenza, tkabbar is-suq intern u tħaffef in-negozjati. It-tejjeb il-kreazzjoni tal-konsorzjum tneħħi li xkil fuq is-suq u tnaqqas ukoll l-ispejjeż għat-tenders u għal xerreja. Inti qed ippjana li ddaħħal din il-leġislazzjoni inti naħseb li semmejt li ser iddaħħal leġislazzjoni din is-sena. Jina nishtiq nefasizza l-aktar fuq il-pjattaforma, li pjattaforma tista' tabilħaq tati il-fiduċja hawnhekk. Grazzi, Sur President, grazzi komissarju tal-prezentazzjoni tiegħek. Jiena xtaqt nistaqsi nistaqsik meta taħseb illi jista' ikunem hemm numru ta' telefon fl-Ewropa għal pajjiżi kollha. Umbagħad tista' titkellem dwar il-kooperazzjoni orizzontali mal-kollegi l-oħra? Għaliex ta' kollu li titkellem dwaru huwa marbut ma' ħafna setturi, ma' ħafna linji ta' politika. It-tielet ħaġa jiena nixtieq nirringrazzjak ta' din il-kard għaliex din il-kard turi kemm inti koraġuża Aħna neħdu gost li llum ċefejna din il-kard. U senżommu għal 2014. Ovvjament, mbagħad ser naraw il-figuri, ser nevalwaw l-affarijiet u naraw xi nexilek tikseb, grazzi. Forsi nixtieq illi il azzjoni Ewropea dwar in-numru uniku Ewropew kienet ukoll fuq il-lista tiegħi. Għaliex tagħmel parti mid-direttiva tas servizzi ta' diritti tal-konsumatur. Grazzi l-Onorevol Mendes. Grazzi, Sur President, grazzi Komissarju ta' dan il-pjan ambizzjuż. Jadem ċaġa riskjuża li wieħed jagħmel id-dati Umbat jagħmel l-iskadenzi mbagħad qassam karta bajda lix fl-aħħar tista' tuntuża kontrik bħala karta ħamra. Jiena nittama li inti nexilek tilħaq l-ambizzjonijiet tiegħek. Jiena però Naf li s għedin t-kelmu dwar l-odda u loġistika fiħdan is-settur tal-ICT, iżda jiena minix nifem fl-opinjoni tiegħi parti tas sew importanti li miex marbuta direttament ma' dan il-kumitat imma b'mod indirettament hija marbuta. Jiena qed nitkellem dwar li learning Jiena naħseb illi li learning huwa il-ġejjieni tagħna aħna diġà malħaqniex l-għanijiet tal-Lisbona li kunu l-aktar ekonomija kompetittiva bbażata fuq l-arfin fid-dinja. Nittama illi inti fil-mandat tiegħek tagħti xprun lil dan. Azzjoni numru 9. Aktar investiment fl-investiment privat jiena din toġob nista jien nafek xi ftit naf li inti ser taħdem fuq dan u inti kol tkun tista twassal biex il-burokrazija f'din il-kamra <coughs> tonqos biex ikonna aktar inizjattiva. Għalix jekk ikun hemm burokrazija, kun diffiċli li inti tilħaq l-għanijiet tiegħek. Kun it-tamaw li b'din id-digital agenda u bl-aġenda tal-ICT tiegħek aħna dan inkunu nistgħu nirħu flimkien. Grazzi l-Onervoli ġuvan. Grazzi, Sur President. Inti tkellimt dwar għanijiet konkreti Signora Kommissarju. Jina unek qed nara prinċipi. Jina u ma sefti dwar l-użu tal-frażi intellectual property hawnhekk. Aħna rridu nisħu li l-Ewropa l-ewwel qabel kollox hija żona ġeografika bbażata fuq il-kultura, fuq il-valur intellettwali miżjud. Jekk aħna ma nħarsux il-proprjetà intellettwali, mela aħna qegħdin allura nibdlu il-paradigma ta' ċiviltà tagħna. Hemm xi ftit ta' ambikwità hemmhekk. Kienna nixtieq stqarrija ċarek jogħġbok dwar il-proprjetà intellettwali. Tieni net inti għandek raġun tgħid illi aħna qabel ma nagħmlu stqarrijiet irridu nieħdu l-ħin tagħna qabel ma nersqu l-proposti. Jiena però staqt nisma' saħħaġa ħaġa dwar iċ-charter ġdid tal-internet. Ma, ma nafux eżatti fejn sejrin, flimma direzzjoni sejrin, tix taħseb dwar dan? Grazzi, komissarju. Tal-edha prezenti maħna l-lum għonek biex taqsam maħna tħassibit, tħassib tijak, sensazzjoni tijak dwar din id-digital agenda kolli ngħid li dan mhux bizzejet biex aħna nuru tħassib tagħna. Inti għandek l-iktar portafol importanti fih dan il-Kommissjoni, naħseb li huwa importanti għalina hawnhekk, għall-benefiċċju ta' suq uniku. U aħna rdu nwittu tri għal-ġenerazzjoni li ġejjin, mhux biss għal-ġenerazzjoni tagħna. Uħut minna xaqs mod teknoloġija. Issa dawk li ġejjin wara jina ser kun qegħdin jgħixu din l-era diġitali se tkun parti integrali minn ħajjithom. Issa rivoluzzjoni diġitali u t-tifsira tagħha aħna rridu naraw li l mill-ġurnata tal-lum, aħna rridu nħejju l-Ewropa biex tikkompeti fil-ġejjeni. Waħda mill-mistoqsijiet li jina għandi marbuta ma' dan hija din li ġejja. Jekk naraw n nies li ser kun qegħdin jgħixu rivoluzzjoni diġitali fil-ġejjien huma jeħtieġu sigurtà u l-fiduċja. ma l-fiduċja edha għandhom għaliex m'għandhomx l oħra iżda dwar is-sigurtà U sigurezza li na naħseb li l-edukazzjoni l-iktar ħaġa importanti. Aħna rdu nalmuhom mill-bidunet naħseb li għadna xiftit lura fil-gwar ta' din tip tal-edukazzjoni. Fl-axħar, dan ir-round dak maġġel onorevoli Turinen. Grazzi tassew. Jena, ħan nitkellem dwar ir-roaming passoltu meta nara l-kont tiegħi tat-telefon jiena ninduna x'inhi l-problema. Illi ssib l-ispis n-nis li jivvjaġġaw u ma maqtuwa mill-informazzjoni digitali għalhekk kien qed nappella biex inti tagħmel ħaġa dwar dan. U qabel btajl tas-sajf inti tkellim dwar tariffi zero u l-portabilità tan-numri. A roaming. Jiena tkellimt ma' Deutsche Telekom dan l-aħħar ma' France Telekom. Huma nitkelmu dwar l-idea ta' tariffa zero a roaming u dialing code unika l Ewropa. Uma għalu illi ma kienx taqsak realistika x'kienet bħalli kieku wieħed jibni mina bejn il-Belġu u l-New Zealand. Sinjura Komissarju, kif ser jirnexxielek tagħmel dan kollu? Kif ser tikkonvinċi lil dawn il-kumpaniji? Kif ser taħdem flimkien mal-istati membri? għalix il-ġiet huma differenti ħafna f'kull stat membru. Grazzi tassew tal-ideja tiegħek. Kummissarju dispeċin għandek biss xar minuti biex twieġeb. Imma żgur li tista' twieġibna. Grazzi tal-li għattisma dawn il-punti kollha. Mela, jek ti permettu li Il-mikrofon jek joġbad, il-kelma. Eh, ħad pjaċir nisma il-mistoqsijiet eh, ta'kom. Eh, il-presidenza Spanjola organizzata pjattaforma għal xentisti u studenti u dawn kienu mistiedna li jiġu f'Madrid u maqdux uh, fil-lukandi daw għadu ġo kampijiet għat-apposta eh, e, kellhom il-computers tagħhom u ħarġu u għadu jiddiskutu mal-persuni illi kienu interessati. Kienem sezzjonijiet eh, għat posta għal-bini ta' robots għal-affarijiet oħra elettroniċi u aħna konna qegħdin induru l-emmulaw u kienem din il-persuna li kienet naqrek tar floli mill-oħrajn, mit Mija l-oħra, e, u kienu għadin jistaqsuħ mistoqsiħ. U jiena staqsito l-istaff tijaj min huwa, mini dik il-persuna, x x-mux qed narafa. U xaħat mid-delegazzjoni rispondini u għalli jismu imma jiena ma konċ naf min huwa. Huwa induna li jiena qed nistaqsi dwaru. Eh, insejt ismu imma kien isu eroj għal daw kolla li kienu din jisimawħa. Inti għadek tal-ġenerazzjoni ta' Bill Gates etlu jena u u huma u għalli illi għandin ħares warajja u e, e, jekk il-ġenerazzjoni li hemm warajk ma tafux ma tafx qed tiġri l din hija ġenerazzjoni mitlufa aktar tard kont qed niddiskuti din il-ħaġa u nixtieq ngħidilkom hawnhekk li l-iktar persuna żagħżugħa kienet ta' 14-il sena li kien diġa' għamel tret invenzjonijiet u kienet qed jibda żewġ kumpaniji u kienet jiddiskuti ma' l-oħrajn li kien affaxxinanti għalija huwa li kienu qegħdin jiddiskutu kollox bil-computers tagħhom. E, jiena bqajt belħa. E, u dan li li għalli li nider li jiena minn ġeja minn ġenerazzjoni antika. E, pero issa aħna għanna dan id-dialogu allura l-affarijiet suppost jimxu aħjar. Iġifiri dini għal iktar ħaġa importanti li aħna nkunu konxi illi għanna din il-ġenerazzjoni zazua illi edin e, jitalmu, edin jafu konxi mill-affarijiet li qed isseħħu aħna qegħdin naħdmu fuq dawn l-ideali minn flok noqogħdu nitkellmu ma' ħafna professuri biex jagħtuna il-pariri qegħdin nitolbu li jkun hemm dan il-bord ta' pariri magħmul minn persuni żgħażagħ u li qegħdin jieħdu vantaġġ minn dawn it-teknoloġiji li aħna nistgħu nużaw u niddiskutu. Jiena id-disku n-informakom dwar il-progress f'dan il-qasam. Issa però nixtieq eh, nassikurakom illi maħniex aħna f'post u l-oħrajn post ieħor imma aħna rridu nitalmu anka mill-oħrajn naqbel ukoll illi eh, mir ir-riskju hemm l-ambizzjoni eh, qed nitkellem dwarkom u dwari wkoll. Però irridu xorta waħda nitrattaw il-problemi li jeżistu is-sikurezza, il-notifika ta' sikurezza, il-direttiva tal protezzjoni tad data u dawn huma kuntesti li rridu inħarsu eh, lejhom eh, anka fil-rigward eh, tal-sepa u aħna konnattivi anka fil-Kummissjoni ta' Abel nemmen nammetti li hija eh, sfida kbira imma rridu nagħmlu progress fija u rridu nagħmlu anka data qabel eh, l-aħħar tal-2010 dwar il-protezzjoni tad-data il-kollega tijaj Redding et eh, Pjana reviżjoni u rridu nkunu konxi u kol li hawnhekk aħna edin naqsmu ix-xogħol u żgur li għandu jkun hemm titjib. Dan ħattu minn għandkom aħna dan il-messaġġ tal-ħtieġa ta' protezzjoni tad-data. Jiena lesta wkoll noħroġ bil-miżuri legali jekk is-settur tal-ICT ma jikkonformax ma dawn il-metodoloġiji ta' miżuri eh, komuni għas settur specialment, eh, per eżempju fil-prestazzjoni tal-enerġija. <clears throat> Irridu nkunu kapaċi nimplementaw l-agenda tagħna u dan huwa illi Eh, u din hija l-isfida kbira li għandna dimna Ejn iħdu l-kussjoni tar-roaming, jekk aħna maħniex inkunu lesti maħniex ir-rieda illi nieħdu dak kollu li hemm fil-kustjoni għax kollox wara kollox huwa konness għall-inqas jiena l-approċ tiegħi u minn esperjenzi ta' dawk ta' qabli huwa li jekk wieħed ħajjin negozja u wieħed joħroġ biss b'kustjoni waħda u jgħid li din trid tiġi solvuta issa din musse tipprov di soluzzjoni għall-istampa sħiħa. Aħna nafu x'inhija l-problema ta' roaming dan taħt il-kamp tiegħi, irridu naraw il- fatti kollha, npoġu l-fatti kollha fuq il-mejda u noqogħdu bil edha flimkien madwar din il-mejda ma l-atturi kollha involuti u l-atturi ikkonċernati u tuni l-opportunità jiena qed nismakom naf li intom tiġu attakkati mill-ċittadini kostituenti ta'kom minn dawk li jivvotaw il kom u anka minn nis fit-triq. Jina nafa din hija eh, eh, dinja wahda mill-kustjonijiet illi eh, jiena esperjenzajt u koll jekk kont nidħol f'xi supermarket jew f'xi ħanut tal-merċa kienu jistaqsuni Eh, jekk dan il-suq uniku digitali li qegħdin nitkellmu fuq kif tista' allura inti tispjega li jiena il-CD eh, nista' nixtrija kullimkien imma fil-rigward ta' downloading le. Jekk inti qed titkellem dwar dan is eh, jekk kien qed inħallas għal dan is-suq għas-suq digitali għalfejn ma nistax inħallas bil-credit card tiegħi. Jekk huwa ċar illi E, e, e, n-nies qed qed jużaw ħafna iktar l-internet huwa veru li hemm is-suq diġitali uniku imma huwa wieħed illegali u jiena bħala politikant sirt naf li inti tkun konxu li xi ħaġa hija legali trid taġixxi inkilla inti qed titlef il-kredibilità tiegħek u eh, ikun inutli toqgħod toħroġ b'miżuri inutli. Mela, il-regolament tal-roaming, il-rapport dwar dan, is-sena d-dieħla, aħna ħajkona dan, eh, eh, dan is-sajf, ħajkon għanzi l-ewwel revizjoni tiegħu u ħajkun sinjal dan ta' dak li għandu is-sejr. ti tikkonkludux jew tazbux, illi meta ikonna il riżultati dal dal-is-sajf ħanqodu bdejna fuq zaqna biex nistennew sal-2011. Maħniex daqsekka aħna eh, najjiva eh, u ħankunu lessi li nuħdu kwalinkwa azzjoni neċessarja f'kwalinkwa ħin. Issa dwar li standards miftuħa, l-open standards, il jina ma kellix din l-esperienza tal-leaks li eh, E, pero qed e, nidra din fil-ħajja tiegħi normali. <coughs> Imma in-network takom e, taħdem tajjeb u dak li qed kien minnu. Imma jekk nitkellmu biss dwar qed niġġieldu biss fuq lingwaġġ e, ma naħsibx li din hija xi ħaġa utli, aħjar niġġieldu fuq affarijiet iktar konkreti, iktar importanti. U huwa għalhekk Eh, jiena nixiqna mela ċara hawnhekk għandi reputazzjoni eh, għaw min naf li għaw min jaqbel u min ma jaqbilx mal-standards miftuħa u interoperabilità fil-portfolio li kelli qabel dan kien ċar u jiena nasib li għandu ikun il-kas il-kontenut, il-kustjoni ta' dak li qegħdin niddiskutu għadu wieħed li jista' jsir eh, previżjoni fuq u wieħed konsistenti. Jiġifieri missa noqgħod nargumenta fuq it-terminoloġija. Irridu setting aħjar imma. Irridu nkunu miftuħ għal kulħadd. Għandna bżonn il-broadband għal kulħadd. Eh, Din u ħat l-azzjonijiet tagħna ħaj koordinaw l-istati membri ninkludu kol anka per eżempju l-IMF, jina fil-fat għamilt zjara għal dan il-bank, dan huma interessati, anka għanna il-program tal-Spectrum u e, għanna bżonnu da biex nilħu l-kulħat. Biex nilħu kull ċittadin din impoġġu eh, għal din l-agenda digitali għax rridu naqsmu il-konfini aħna u koll u nispiegaw eh, eh, dak li għedin nejdu. Jiena għed infisser għawnek li rridu ninkludu il-kulħat, tanka dawk li jiexu f'postijiet remoti u fuq il-gżejjer u ma nix għamlu l-izbal li dan għandu jisir permezz tal-kejbil biss fejn dan jista' jiġi applikat, ikun fiss, ikun uh, tal-fibra tal-ħġieġ uh, u jew uh, tal-koperi ma jista' jkun ukoll bil-satellita u aħna għandu nużaw kull ħaġa possibbli. Nistaw u kol inħarx lejn il-revizjoni tal-lini tal-gwid lejn il-lini tal-gwida illi għanna Eh, Sur Harber saqsa eh, eh, mistoqsija interessanti ħafna li hija marbuta mill-viċin mal-aġenda digitali. Aħna spirati li namluwa għal ċittadini. U ċittadini huma konsumaturi u hemm 500 miljun ċittadin fil-kustjoni u għalhekk ċerti aħna illi ħanatu attenzjoni li l-konsumatur fil-agenda digitali l-istess, ħanitkellem dwar is-saħħa mal-kollega tiegħi mal-sur Dalli u eh, aħna grati u kollejkom. Eh, eh, intom tkellimtu b'mod ċar ħafna aħna femna tajjeb dak li intom xtaqtu tejżulna. Eh, anzi, dan ħajkun eh, fil-fat parti mill-kultura tagħna mela il-numru tat-telefon uniku Ewropa u din hija xi ħaġa trajenti għandi bżonn nistudja imma u qabel ma ngħid sredilkom iva ejja ħa nagħmluha eh, bil-forsi qed nistudja din għax inkella eh, ikolli nirrispondi għall-istaff eh, li jaħdmu miegħi. bil-forsi li diskutija din, din għalija tinstema bħala ideja interessanti ħafna. Is-sur Menders. Eh, jina li mustanajt isimkom <laughs> fil-bidu tad-diskors tiegħi. Mela, intom eh, saqsejtu dwar li learning. L-edukazzjoni hija kruċjali. Eh, ħaġa li taffaxxinani hija eh, mhux biss li 30% tal-popolazzjoni. Eh, ma jafu xejn fuq il-dinja eh, digi digitali. Eh, jiena naqbel li din 30% li ma jafu xejn fuq il-dinja digitali titonqos għal bin-nofsa. Imma il-punt tiegħi huwa illi jekk hemm nuqqas ta' edukazzjoni bħala sfont, għalek n-nis ma jużawx l-internet, iġifiri, allura emmek aħna għanna responsabilta. U mux għet nitkellem biss issa dwar dawn 30% li rridu jinżlu għal 15% imma anka għal dawk illi huma involuti palissa f'din il-kustjoni kollha. Imma dan din hija kustjoni ta' talim tul il-ħajja. Eh, ħafna ġrabi um, jiena meta nkun qed niddiskuti anka uh, fuq kikra uh, uh, kafe ma' ħaddieħor, e, e, aħna kollha naqblu illi din hija xi ħaġa li qed trid juża e, fit-talima tul il-ħajja kollha. Jekk m'hemmx edukazzjoni, allura ma jista' jkun hemm fiduċja għax m'hemmx biżejjed informazzjoni għat ċittadin Mela, il- mm, Signora Cross qed til-staqsija tistax eh, tkompli tirrispondi għal mistoqsijiet ingħatawla permezz tal-email minħabba illi il-ħin skada għadda. Mela, il-President, jiddispjaċini li jiena ħajkolli nieqaf hawnhekk, li lill interpreti tal-li baqgħu fuq il-ħin li kellhom Eh, jaħdmu nirringrazzja li sinra Cross tal-li irrispondiet għal mistoqsijiet u nistenna risposta dwar l-oħrajn. Eh, grazzi tal-agenda, tal adeat tijak, nammiraw l-ambizjoni tijak u l-inizjativi tijak u aħna nibqaw f'kuntat miegħek li koperaw miegħek. Grazzi ħafna tal-li ġejt. Ħadna pjaċir bil-prezenza tijak hawnhekk. Grazzi ħafna. U Qabel ma nala, ah, nixtieq infakar lil membri kollha li għandna laqa speċjali nhar it-tnejn fis seba ta' Ġunju fl-erba' u nofs il-dinija laqa speċjali għax għanna il-privileġġ li konna il-ċermen tal-Istati Uniti Sinjura Tannenberg li għat indirizza l-komitat u tuħu l-mistoqsijiet illi għandhom xaqsmu ma' sikurezza fil-prodotti fuq eh, f'kuntest globali un mbagħad il-laqa tagħna li kun imiss dik ta' 23. Grazzi.